Yes, we'll start with point one on... Nibdew pil punt numru wieħed tal-agenda l għennet nilqakom l-ura natikom merba wara sajf twil u sabiħ ħafna għalmenu fil parti tal-Tramuntana tal-Ewropa. Nittama illi s-sajf kien sabiħ u anke anka f'partijiet oħrajn. Nasib nistgħu nadottaw l agenda mingħajr l-ebda bidla. Tajjeb. Tistgħu tisimgħu mill-laqa bil-lingwi kollha uffiċjali bl-eċċezzjoni tal-Kroat u l-Irlandiż. U parti minn hekk bejn id-disa u n-nofsija ħajkonna l-interpretazzjoni bil-lingwa tas-sinjali ħad tkun disponibbli għalina matul din il-laqa il-punt numru 3 tal approvazzjoni tal-minuti. Nistaw napprovawhom sewa wisq. U nistaw nibdew issa bid-diskussjoni tal-punt numru 4 fuq l-aġenda, ġifier l-implementazzjoni tal-istrateġija tad-diżabilità Ewropea. għandkom dawn l-accessibility cards fejn intom edin bil-erda li tistgħu tużawhom matul din id-diskussjoni. U speċjalment anke matul diskussjoni ta' dan il-punt partikolari fuq l-aġenda l-karta l-ħamra tfisser li l-partiċipanti mhumiex qegħdin jifmu dak li qed jingħad. U l-informazzjoni għandha terġa' tkun repetuta bi kliem iktar sempliċi l-karta s-safra tindika illi il parteċipanti jaħseb illi l-kellim hija titkellem pass maġġel wisq u l-karta il-ħadra tfisser illi kollox sew kollox qed jinftiem. Mela, <coughs> biex nġibu ruħna sew nkunu studenti tajbin, nistgħu nużawhom dawn il-karti li għandna qudiemna ħalli il-ħajja tkun iktar sempliċi u x-xogħol ikun iktar faċli għalina l-koll. Mela, issa li għed il-kondan nista istida issa l-rapporter, l-Sinjura Steven Sikjoġbok, nħalli fidejk. Signor President, aziz kollegi, nittamal il-kol kamintom mistriħa wara l-vakanzi tas sajf u issa tħossukom tajbin u friski u l-esti tibdew biex xogħol il-ġdid, bix-xogħol tal dan l-istaġun il-ġdid. Nixtieq eh, ngħid li jiena għamilt minn kollox biex nara li din il-laqa tkun aċċessibbli kompletament għan nies li għandhom diżabilità. Nixtieq ringrazzi ħafna l-membri tas-segretarjat tal-jenuna aħna norganizzaw l-aċċess sħiħ għal kulħadd anke dawk li għandhom diżabilità. Jiena naf li dan diġa ettu u li qed nirrepeti forsi ruħi, però jiena nixtieq li laqat kollha tal-kumitati jkunu aċċessibbli għan nies li għandhom diżabilità minħabba li aħna il-Parlament Ewropew ridu nagħtu eżempju bil-mod ta' kif nistgħu nagħtu l-aċċessibilità lin-nies kollha li jixtiequ jsejku din laqa. L-abbozz tar-rapport Aħna ħdimna u jiena flimkien ma' organizzazzjoni toħrajn li jirrappreżentaw il nies li għandhom diżabilità anka il-Forum Ewropew tan-nies b'diżabilità u aħna xtaqna illi l-opinjoni tan-nies b'diżabilità tkun riflessa hawnhekk f'dan l-abbozz. Imbosta kapitli differenti fl-abbozz tar-rapport. Għanna l-ewwel qasam li huwa l-oqsma fejn t tittieħed azzjoni, osservazzjonijiet. Ir-raba kapitlu huwa issa li qegħdin naħdmu għal it-triq li nistgħu mittu għal strateġija komprensiva sas sena 2030. Dawn huma oqsma ewlenin importanti ħafna, hemm bżonn li nieħdu azzjoni ħalli noħolqu mod ta' kif nistgħu influenzaw iktar l-affarijiet. Nixtieq nisħab fuq l-importanza li għandha definizzjoni. U kemm għandha tkun wiesa din id-definizzjoni f'termini ta' tal-qasam politiku, tad deċiżjonijiet u jiena nixtieq ngħid lill-istati membri illi m'għandhomx joħolqu xkiel għal ħadd milli iwaqfu biex jipparteċipa fis-suq tax-xogħol. Pereżempju il-liġi tal-guardianship. Issa dwar l-emendi, sissa jien arċivejt 93 emenda. Nixtieq li nirringrazzja lill kollegi kollha tal-kontribuzzjonijiet. Grazzi tal-li ressaqtu daw l-emendina palissa jatna l-zabosta gridfi differenti u dawn l-emendi ħajkunu iffirmati sanar nerba li ġifiri. Il-partijiet kollha li huma interessati jistgħu jarawhom dawn l-emendi jekk intom tixtiequ li tiffirmaw flimkien imkien xi wieħed minn dawn l-emendi ejduli jiena et nista' ngħid li jena ħerqana ħafna naħdem iktar mal-shadow reporters u uh, qed neħu gost li hemm bosta emendi li ma poġġat ukoll mill-IDF u mill-membri tagħhom. Jekk għandkom mistoqsijiet kieġobkom nħalli fidejkom. Grazzi ħafna Sidjura Stevens, issa Marek, jek jogħġbok. Hmm. Grazzi ħafna l ewwel xtaqt nirringrazzja lil Helga minn qalbi. Grazzi tal-li ħejjejt dan l-abbozz ta' rapport li huwa verament komplikat u qed nieħu gost li kellna l-okkażjoni naħdmu flimkien ma' organizzazzjonijiet li rappreżentaw in-nies li għandhom diżabilità. Jiena naf li l-maġġoranza tal-rapport kien daqsxejn limitat minħabba li l-istati membri ma Ippermettawniex illi fil-fatt aħna analizzaw kull emenda jiena nittama l-affarijiet bidlu. Naħseb li t-teknoloġija moderna għandha tintuża iktar biex aħna nkun nistgħu nevitaw ix u l-ostakli li għandna bħalissa għall-aċċessibilità. <coughs> Jiena naħseb illi il-kapitlu li wadwar l-istrateġija komprensiva sa sena 2030 għanda tkun għandu jkun kapitlu nisqu iktar fuq u jena naħseb illi għanna naħnu fuq id dijanjozi fuq id-definizzjoni tal-għanijiet, eccetera. Apparti minn hekk huwa importanti ħafna illi il-fond strateġiku Ewropew irid jintuża ħalli permezz tal-mezzi nazzjonali kif ukoll il-mezzi privati jistgħu jintużaw flimkien ħalli bekk naslu għall-implementazzjoni dinamika tal-istrateġija kemm jista' jkun. Apparti minn hekk fil-fema tiegħi l-istrateġija hija <coughs> marbuta ma' dokumenti oħrajn importanti ħafna, speċjalment mal istrateġija tal-Ewropa wara s-sena 2020 Jena nittamma li ħajkolli l-opportunità li naħdem tajjeb ħafna nkompli naħdem tajjeb ma' rapporter u anke ma' shadow rapporters. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Brinkavic u tek joġbok. Grazzi ħafna l-ewwel qed nixtieq illi nirringrazzja l-rapporter. Jiena naħseb illi aħna ħejjejna bozz ta' rapport tajjeb, ħafna nixtieq li ringrazzja r-rapporter għax-xogħol kollu li għamlet u għalaqat kollha li għamilna bejnietna qabel ma dottajna dan l-abbozz tar rapport. Daw kollha illi ipparteċipaw xtaqu li jkun hemm skambju ta' opinjonijiet u għalhekk aħna ħriġna b'appozz ta' rapport verament b'saħħtu. Naħseb li issa nistgħu nkomplu naħdmu flimkien dwaru. Jiena naqbel mal-idea illi f'dan ir-rapport irridu niffukaw fuq l-istrateġija għal perjodu l-ġdid Naf illi kien hemm ħafna illi kienu qegħdin jitolbu li l-Kummissjoni sabiex toħroġ reviżjoni tal-istrateġija u li din ir-reviżjoni ta' toħroġ din is-sena. Iżda dan ma sarx għal din raġuni issa wasal il-waqt li nifukaw fuq l-istrateġija l-ġdida. Nixtieq illi ukoll naqsam magħkom kumment ieħor ta' natura ġenerali jidhirli li aħna nippreferu li ikollna kliem xejn iktar flessibli. Jiena naħseb illi Iżda meta din nitolbu ċertu affarijiet rridu ngħiduhom biċ-ċar ħalli bekk ikun hemm l-istati membri u l-istituzzjonijiet oħrajn li jkunu qegħdin jisimgħu u jieħdu il-messaġġ biċ-ċar. Jekk aħna mhux ħanitkellmu ċar, ħadd ma jagħti kasna u l-situazzjoni fil-Istati Membri sfortunatament jista' jkun li tibqa' l-istess. Nixtieq ngħid xi ħaġa fuq l-aċċessibilità. Naqbel perfettament mal-idea tar-rapporter li id-definizzjoni siħa u l ta' disabilità hija importanti ħafna u għandha tkun definizzjoni waħda komuni għall-oqsma kollha politiċi. Iżda ir-rekwiżiti tal-aċċessibilità vinkolanti bħalissa japplikaw biss għal-qasam ta' trasport bil-ferrovija. Iżda jiena naħseb li dawn ma' rekwiżiti li għandu japplikaw għall-oqsma kollha ta' trasport pubbliku. Jiena naqbel illi pożizzjoni finali tal-Parlament Ewropew ma kienieċ tajba biżejjed, kien hemm numru ta' aspetti illi aħna rnexxilna illi nisqu fuqhom iktar matul il-kumitat li sfortunatament ma baqgħux emmek fil-rapport wara diskussjoni mal kumitat tal-Imko u jiena naħseb illi l-qasam ta' trasport u ta' servizzi l-oħra pubbliċi jistaw verament iservu aħjar mhux biss li għandhom diżabilità iżda anke dawk Eh, illi huma anzjani għal raġuni dan il-kapitlu verament irid jissaħa iktar. Issa il kapitlu tal-qasam tax-xogħol, is-suq tax-xogħol jiena ħan nressaq xi ftit emendi fuq is-suq tax-xogħol nixtieq li rapporter tispjegali ċertu affarijiet, speċjalment il-paragrafu 6 fuq il-benefiċċji soċjali illi dawn jistgħu jkunu taxkil għal parteċipazzjoni sħiħa fis-suq tax-xogħol għal parteċipanti. Per eżempju, ir-rapporter x'kienet edha jkollha f'moħħa eżattament. Għax ix kienet qed tirreferi, kienet edha tgħid li forsi dawk li għandhom diżabilità jekk isibu xogħol mhux ħajibqa' jkollhom id-dritt għal benefiċċji soċjali. Dan rrid irid tgħid ir-rapporter jiena naħseb li kulħadd jaqbel illi dawk li għandhom diżabilità jixtiequ li jkollhom ħajja indipendenti u jkunu jixtiequ jaħdmu wkoll. Iżda ħafna drabi ma jkunux jistgħu jaħdmu minħabba diżabilità tagħhom jew inkella minħabba li l-ambjent tax-xogħol ma jkunx adattat għal bżonnijiet tagħhom. U jiena ma nasibx illi l-appoġġ soċjali u benefiċċji soċjali għandhom rwol daqshekk importanti jew jistgħu jkunu ta' xkil għal Tħul ta' dawn in-nies li għandhom diżabilità fis-suq tax-xogħol. Jiena naħseb li hawnhekk fil-Parlament Ewropew rridu nisqu iktar fuq dan l-aspett iżda fl-istess ħin irridu nissuġġerixxu l-istati membri illi dawk li għandhom diżabilità m'għandhomx bżonn ta' għajnuna addizzjonali biex ikunu membri sħaħ jipparteċipaw bisseħ fis-soċjetajiet tagħna. Xi ftit kliem ieħor min-naħa tiegħek fuq is-suq tax-xogħol u n-nies li għandhom diżabilità l-parteċipazzjoni tagħhom f'suq tax-xogħol miftuħ. Jiena naħseb illi meta qed nitkellmu propju fuq dan il-punt rridu nqisu wkoll kif l-istrumenti tal-Unjoni Ewropea jistgħu ikunu siwja, jistaw jgħinuna. Grazzi ħafna li t-tamaw li aħna nkunu nistaw nkomplu naħdmu flimkien biex nadottaw dan il-rapport untejbuħ. Grazzi għafna l-onorevoli ħarkem miexawek, mela issa l-onorevoli kuneva jek joġbok. Grazzi ħafna, Iva. Id-dokument tal-Strategija Ewropea tad-Diżabilità naħseb illi għandha titkellem fuq drittijiet kollha ta' dawk li għandhom diżabilità. Din xi ħaġa pożittiva ħafna. Issa apparti minn hekk il-mod ta' kif dawn ir-relazzjoni ta' din jaħdmu naħseb li jistgħu jkunu ikkontrollati permezz ta' mekkaniżmi. Naħseb li l-ewwel ħaġa li rridu namlu hija illi jkollna mekkanizmi li jkunu qegħdin jikkontrollaw l-implementazzjoni ta' din il-politika ħalli bekk naraw li l benefiċċjiment ikun jistgħu jinħassu miċ-ċittadini kollha li għandhom diżabilità. F'kull stat membru tal-Unjoni Ewropea minħabba li aħna nafu li għandna ċertu miżuri importanti ħafna illi jistgħu jiddeterminaw ukoll il-mod ta' kif tkun il-ħajja ta' dawk illi għandhom diżabilità jiena naħseb illi għandna wkoll ċertifikat waħdini tad-diżabilità. U għandna daqsxejn ta' kontradizzjoni għawek. U nistaw naraw kif il-klim sabiħ kultant jista' ikun kontra drittijiet fundamentali tan-nies kollha anke ta' dawk li għandhom diżabilità. Speċjalment minħabba li anke f'dan il-każ il-Kummissjoni ħsiba biex tnaqqas il baġit ta' dawk il-pajjiżi li diġà qegħdin taħt kontroll finanzjarju. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa li tolqot ħażin ħafna nies li għandhom diżabilità din raġun l-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità huwa test sħiħ. U aħna bħala membri tal-Parlament Ewropew rridu dejjem inqisu l-opinjoni tal-kumitati l-oħra iżda fl-istess ħin irridu nagħtu garanzija tal-fatt li jkollna prattika illi hija korretta u tajba rridu nimplementaw mekkaniżmi ta' kontroll U f'dan il-kuntest naħseb li naqbel perfettament mal-proposta li edha tressa il-reporter Signora Stevens. Aħna nistaw nressu xi ftit emendi ħalli ntejbu iktar l-abbozz tal-rapport. Grazzi. Thank you. Uh, I'll give the floor. Grazzi ħafna l-onorevoli Zanoka, Kilchbok. Grazzi ħafna, Sr. President, aħna nappoġġaw bisħieħ ir-rapport ta' Sr. Stevens, napprezzaw ħafna wkoll li l-organizzazzjonijiet ta' nies li għandhom diżabilità kienu konsultati matul dan il-proċess. Hemm ċertu waqsma ta' priorità fost dawk li semmew fir-rapport l għanna qed jiena naħseb li l-aċċessibilità huwa punt importanti ħafna aħna nazbu li l-Unjoni Ewropea għandha tistabilixxi ċertu regoli fuq l-aċċessibilità tal-postijiet pubbliċi. Il-liġi Ewropea għandna bżonna wkoll ħalli naraw li kull mezz ta' trasport pubbliku jkun aċċessibbli mhux biss il-trasport bil-ferrovija fuq il-parteċipazzjoni. Jiena naħseb illi l-Kummissjoni għandha segwi u tanalizza mill-qrib l-implementazzjoni tal-kondizzjoni ta' ex ante għat-tranzizzjoni mill-istituzzjonijiet għal servizzi bbażati fil-komunità. Naħseb li din il-kondizzjonalità għandha wkoll tinżam sal-perjodu li jmiss tal-programmar għanda tkun estiża għal perjodu l-ġdid ta' finanzjament tal-EFSI. Fu x-xol, fu suq ta' xol, aħna nasbu illi lan ewlini strategiku huwa illi intejbu il- kondizjonijiet ta' xogħol u l-istati membri għandhom jippromovu wkoll l-iskambju ta' l-aħjar esperjenzi ġifieri l-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri għandhom jippromovu l-użu ta' kontratti riservati għax Republiku wkoll ħalli bekk ikun hemm iktar ċessibilità għan-nies li għandhom diżabilità Fil-qasam edukattiv u tat-taħriġ jiena naħseb illi l-aġenda tal-ħiliet il-ġodda pereżempju u b'mod partikolari l-aġenda tal-kompetenzi ewlenin din għandha tinkludi nies li għandhom diżabilità fuq protezzjoni soċjali. Aħna bħalissa qegħdin naħdmu fuq rapport dwar il-paga minima. U naturalment naħseb illi dawn l-iskemi tal-pagi xirqa u koll għandhom ikunu aċċessibbli u, jkopru l-nis b'diżabilità. U l-iskemi ta' paga minima u kol għanda tkun għandhom ikunu aċċessibbli. Apparti minn hekk, <coughs> dwar dak li qed mir-rapporter li tixtieq li jkun hemm definizzjoni ċerta diżabilità aħna nappoġġaw dak li qiegħda tgħid ir-rapporter naħsbu li din hija xi ħaġa li verament għandna bżonna u naħsbu illi id-definizzjoni għabbażi tal-konvenzjoni u approċ li għandu jkun applikat ġifi għana ħarris u ġifti temendi u nittamaw illi konna risultati tajbin ta' daw diskussjonijiet. Grazzi ħafna l-Onorevoli Jagja. Grazzi ħafna, Signor President, grazzi ħafna l-Signora Stevens ta' xor illi għamlet u anka ta' dak li qed tippreżentana dal ħodu Nixtieq illi nissafu żewġ punti dal ħodu Żewġ punti illi aħna nsibuhom f'dan ir-rapport. Jekk aħna għek għedin naraw li nitkellmu fuq il-qasam tax-xogħol, fuq l-edukazzjoni u t-taħriġ. Minħabba illi jekk aħna nixtiequ li nagħtu garanzija ta' xogħol għan nies li għandhom diżabilità u garanzija ta' programm ta' taħriġ u programm edukattiv naħseb illi iwassalna biex aħna nibdew il-proċess biex dawn in-nies ikollhom aċċess għal suq tax-xogħol. Jiena Taljana u naf illi l-xkiel istituzzjonali ta' dan it-tip verament huwa wieħed l-ewwel tip ta' xkiel. Għat-tfal illi diġa qed isibu problem biex ikollhom aċċess għas sistema edukattiva ġifieri aħna rridu naraw li nagħtu l-opportunità lil tfal li għandhom diżabilità li jmorru l-iskola illi jibdew iwittu triq biex ikollhom aċċessa suq tax-xogħol jużaw il-mezzi ta' trasport pubbliku biex ikun jistgħu jmorru l-iskola. Ġifieri aħna qegħdin naraw li hemm ċertu drittijiet fundamentali li għandna nipproteġu issa fl-istess ħin nafu illi f'ċertu pajjiżi għadna l-bot ħafna milli nimplementaw dawn l għanijiet Din l-istrateġija qegħdin nitkellmu fuq dak li ħajjiġri minn 20 sena oħra u 30 sena oħra. Jista' jkun illi allura sa dak iż-żmien it-tfal tal-lum u li jkunu forsi qed imorru l ta' dak iż-żmien xorta waħda ħajkollhom problemi tfal dak iż-żmien biex nkollhom eh, aċċess għas-sistema edukattiv, sistema edukattiva bis-sieħ. Nafu li hemm ċertu oqsma u pajjiżi fejn il-persuni għandhom diżabilità huma integrati bisħieħ. U għandhom il-kontroll sieħ f'idejhom tal-mod ta' kif jistgħu u l-karriera tagħhom. Dinja dawn huma eżempji ta' modelli ta' pajjiżi li verament jissorprenduna noqdu għam ta' eżempju ma nafx jekk hemmx eżempji ta' dan it-tip ta' xogħlijiet fejn n-nis li għandhom diżabilità jkunu huma dawk li qegħdin iġessu l-attività tagħhom u x-xogħol tagħhom. Jiena naħseb li mhux biss għandna nieqsa strateġija u għandna bżonn ta' din l-istrateġija iżda bżonn li kulħadd ikollu rida li jelimina dawn l-ostakli li bħalissa qegħdin jagħmlu distinzjoni tal- tad-dinja ta' dawn illi għandhom diżabilità u tagħna li aħna nqisuna li aħna nies normali. Jien naħseb li din distinzjoni ta' bejnietna ta' bejn il-grupp ta' nies li jtqisu normali dawk li għandhom diżabilità hija distinzjoni li tinħass ħafna. Nitkellmu ta' sikwit fuqha ma mhux qed jirnexxina aħna nmorru lil minn dan dawn id-distinzjonijiet mentali għal raġuni sfortunatament hemm ħafna xkil materjali wkoll naħseb illi l-ewwel ħaġa li rridu nbidlu hija proprja din, Ġifieri li nibdew naħsbu illi nitkellmu b'lingwaġġ komuni ħalli aħna stess meta nitkellmu ma nkunux qegħdin nagħmlu distinzjoni, ma nkunux qegħdin nagħmlu differenza, ma nkunux qegħdin inħabtu wiċċna ma' realtà differenti. Din mhix realtà qar jew aħjar ikolli ngħid illi waqajna lura. Mhux b'sentej jew tliet snin, iżda waqajna lura b'xi 50 sena jew mit sena jkolli ngħid, ta' raġuni bżonn li tittieħed azzjoni konkreta, konkreta effiċenti u bliktar mod urġenti. Jiena naħseb illi huma permezz ta' dawn l-azzjonijiet konkreti li aħna nkunu nistgħu nibdew naħsbu biex nieqfu nitkellmu fuq in-nies li għandhom diżabilità minħabba li din hija realtà, realtà li aħna ngħixu biha ta' kuljum. U naħseb illi wieħed jista' jipparteċipa biss fis-soċjetà mingħajr ma għandna bżonn li ninsolvu problemi ħabba li hemm dawn l-ixkiel li hemm bżonn li aħna nneħħu. Grazzi. Grazzi, Signora Mellom. Grazie, Presidente. Dan huwa suġġett vast ħafna u il-ħidma għandha tieħu ħafna direzzjonijiet, però ħafna punti li rridu niċċaraw qabel ma nimxu l-qudiem. U meta nitkellmu fuq l-aċċessibilità, definizzjoni ta' handicap huwa l-ewwel punt. X'inhuwa hija diżabilità f'punt seba' hija xi ħadd li et jiġi perċepit soġġettivament. Aħna b'xi mod jew ieħor kollha kemm aħna diżabbli għabbażi tar-realtà tal- l-iċsma eh, tana u tal-imħuħ tagħna għaddaqstan din in-nozzjoni ta' diżabilità hija relativa. Punt ieħor e li rridu neċaraw u għaddan il kompless ta' persekuzzjoni illi e, dawn il-persuni għandhom illi u ma jħossuhom inferjuri. U, u anki meta nqisu il-dinjità umana, eh, meta niġu għal dawn il-persuni, aħna eh, għanna bżon ta' approċ differenti, għax għanna kolla differenti minn xulxin. U rridu nifmu x'inhuma dawn id-diżabilitajiet u rridu anki nirriflettu fuq kif jiġu perċepiti dawn id dizabilitajiet mill-oħrajn. Ma nistgħux aħna propju nimxu lejn l-ugwaljanza lejn kulħadd. Kif qalet is-Sinjora Aġeja ħafna xkiel il rridu neliminaw. Xieħut minnhom huma tekniċi, fiżiċi, eh, oħrajn huma filosofiċi wkoll. U għanna nikompensaw b'xi mod. U għalhekk aħna naħsbu illi forsi id-dinja kwistjoni li għadha tkun fidejn l-Istati membri, għax l-Ewropa mhuwiex l-aħjar post għal-ihda id-dinjità għandha tkun fidejn il-liġi eh, komuni ta' ċittadini Ewropej. U bad fuq dak li għandu xasam mal-edukazzjoni u l-impjegi aħna nitkellmu anke hawnhekk fuq l-akkomodazzjoni raġonevoli, ma anke hawnhekk irridu niddefinixxuha fil-paragrafu 4. Aħna nistgħu dejjem nikkompensaw il-disabilità u din hija ħaġa li tiġi risolvuta solvuta fil-intervista ta' xogħol <coughs> ħafna drabi dawn id-dizabli jistaw jaħdmu part-time u anki din hija kwestjoni ta' dinjità. Naturalment aħna dejjem minn kriżi eh, ekonomika li dina eh, eh, eh twasal għal situazzjoni iktar diffiċli. Però hemm każijiet fejn dawn id-diżabilitajiet jistgħu waslu anke għal ħolqien ta' impigi. Waħda mill- tħassib prinċipali tal-ġenituri eh, tal-persuni disabli kif eh, huma jiridu jitrattaw il-tfal eh, tagħhom disabli jekk għandhom imorru l-iskola jew għandhom xi żummuhom id-dar. Hija kwestjoni kwistjoni diffiċli huma jiddependu l-protezzjoni soċjali ħafna drabi għandhom anki paga aktar baxxa mill-oħrajn u, anki irridu jaħsbu anki lejn kif jistaw um jirtiraw meta eh, jaslu għal biex jiefu għal biex jirtiraw mix-xogħol. Nirringrazzja lill-rapporter. Eh, Grazie. Perinski. Grazie, President. Rawin nilqa lan tar-rapport. Kif għalet il-rapporter. ċoħe illi natu li l-istrategija ta' disabilità bħala risposta għal rapport publikat mill-Kummissjoni u fl-istess ħin li natu inħarsu lejn l istrategija ġdida lejn l-2030 wara illi tiskadi din l istrategija attuali u anki biex natu inħarsu lejn il-vojt bejn l-osservazzjoni ta' konklużjoni ta' rapport eh, inizjali u il-rapport ta' progress tal-Kummissjoni. Jina naħseb li rapport anki u għabbażat fu il-fat kif eh, hemm miktub fir-rapport eh, huwa illi il-konvenzjoni hija l-ewwel eh, trattat ratifikat mill-Unjoni Ewropea. U dan qed jagħti importanza kbira lil dan ir-rapport. U jagħti importanza kbira għal dak li jgħid il-Parlament fid-dawl ta' dawn l-impenji illi l-Istati membri u l-Komunità Ewropea jissieħbu eh, e, magħhom. U għandi xi ftit kommenti x'nagħmel. Wieħed minnhom huwa fuq il-kwistjoni tal-impjegi u jina naqbel l-opinjonijiet li ġew espressi. U dana huwa suġġett li jista' jibbenefika minn proposti iktar konkreti li nistgħu nagħmlu aħna bħala parlament, per eżempju, il-promozzjoni tal-intraprizi soċjali li jimpiegaw persuni b'dizabilitajiet differenti fejn mhix biss kwestjoni li wieħed għandu jsib xi ħaġa x'jagħmel, imma f'dawn l-intrapriżi il-persuni jisibu impiegi li għamlu sens fis-servizzi u fil-prodotti li jipproduċu affarijiet ta' valur. Per eżempju, prodotti għat-tfal jew tipi differenti ta' prodotti. U f'dawn l-intraprizi u koll hemm mikroklima illi u bad dawn il-persuni jħossu mutli. Nista' ngħidilkom li fil-Bulgarija hemm tradizzjoni antika ta' dawn il-kooperativi, intraprizi soċjali tal-omja, tal-, -omja, tal torox illi huma apprezzati ħafna fis soċjetà għal kontribuzzjoni li għamlu. U naħseb ukoll illi nistaw anke nitkellmu fuq l-aċċessibilità, l-edukazzjoni, eccetera, il-bżon illi natu priorità għall-investimenti pubbliċi biex nkunu nistaw nirsolvu dawn l-impenji meta wieħed jisa anki l-fatt li e, e, l-azzjoni tagħna mhijiex inkoraġġanti ħafna. U naqbel anki ma dak li qalu xi ħud mill-kollegi tagħna bħal sinjora Blinkeviċute illi e, għanna ikonna idea ċara fuq il-vojt li hemm bejn dak li huwa bżonjus u dak li huwa dikjarat bħala għaniet u anki hemm obbligi ċari minn tal-Kummissjoni biex tkun attiva, konkreta, u għandha tinsisti li l-Istati membri biex ikun hemm verament bidla vera fis-sitwazzjoni li ġi deskritta mill-kollega mill-kollegi li hija sitwazzjoni ta' tħassib u li hija sitwazzjoni li mhux qed tasal riżultati. Grazzi, Sur Fontulis. Grazzi, President. Il-proposta u il-rapport tal-kollega Stevens ikopru ħafna proposti għall-istrateġija għad-dizabli. Jekk dawn il-miżuri ma jġux applikati, dana se jibqa kollu fuq il-karta dikjarazzjonijiet ta' intenzjonijiet. Naħseb li għanna bżonn nżidu paragrafu ieħor li huwa għandirizzat għal ġenituri, familji u tfal tal-persuni li għandhom disabilità. Min għandu tifel b'disabilità għandu se jkollu impatt fuq il-kwalità tal-ħajja mhux biss tat-tifel imma ta' kulħadd u dan qed joħlu anki diffikultajiet fuq is-suq tax-xogħol. U naħseb illi għad-diżabbli hemm bżonn illi aħna nagħmlu proposti konkreti ma rridux ninsew illi fil-Greċja taħt il reġim ta' trojka hemm anki ħafna tuħ għal eh, budget, anki għal dizab <coughs> u, u, l gvernieti jaċċettawhom dawn il-proposti, eh, proposti ta' tih tuħfi l-assistenza soċjali u eh, l-proġetti kollha għal disabli u biex ma nsemmux anki l-nuqqas ta' disabilità, servizzi statali, mezzi ta' trasport, irridu anki namlu ħafna qabel ma nkunu nistaw naslu għal eh, l-implementazzjoni ta' dak li jider il-li huwa isa kwestjoni eh, kwestjoni normali. Grazzi sur Fonturis. Ir-rapporter issa. E-Sinjura e Stevens, ek għanda e, reazzjonijiet, risposti għal dak li int għal fi dibattitu. Iva, grazie ħafna, grazie President. Jena nixċed ringrazja l-tmin kellima li tkellmu u taw l-appoċ għal-abbozz. U ringrazja nixċed ringrazzjakom tal-appoċ u, u jena ħares u dim nirċevi emendi kemm uħrajn. E, Reazzjoniet, kienem xie kollegi li tal li talbu fuq fokus fuq strategija ta' disabilità u jina edna nifoka fuq din il-kustjoni. Però jina nishtiq nizgura illi ma rridux ninsew illi dan u bozz li rigwarda l-implementazzjoni tal-istrateġija. Jiena irrid inżomm l-attenzjoni. E, fuq dan irridu namlu revizjoni fuq dak li qed namlu issa u anki inħares lejn futur. Eh, Kien hemm anki talba biex ikun hemm klim iktar ibes, jiena kontenta. Eh, eh, Però anki hawnhekk irid insib bilanċ. Fuq il-liġi ta' accessibilità Ewropea jien naqbel ma' dak li qalu kollegi u nittama li nkun nistgħu nkomplu aħna nimbuttaw din l-azzjoni u dan mhuwiex pero lan għanta dan rapport pero għandkom l-appoġġ tijaj u jiena nagħmel kull ma nista' biex inkun nista' ntejjeb dan il din il-liġi fuq l-aċċessibilità u nittama li jkun hemm anki eh, okkażjonijiet fejn nkun nistgħu nagħmlu anki skambi. U rridu nifokaw fuq il-problemi kolla anki il-trasporti pubbliċi u dan kif dan se jimxi. Fil-paragrafu 16, il-nasba tal-benefici li semmejt, per eżempju, għawnek fil-Belġu, ma tekunem persuna li għandu eh, disabilta u jirċevi flus bħala benefit ta' disabilta, un bat ek jisib xol, un bat jitlef il-benefits. Minna ħal-ohra jekk jitlef l-impik mbagħad ma jkunx jista' jerġa' mulluri. Allora ħafna persuni ma jħossux li għandhom vantaġġ jekk isibu impik għax jitilfu dan il-benefit, forsi anki f'pajjiżi oħrajn hemm dan it-tip ta' xkiel, għal daqstanti sistema ta' benefits għandu għandu jiġi mtejjeb biex bekk ma jittilfux il-benefits meta wieħed isib xogħol. Fuq definizjoniet jina naqbel illi rridu eh, definizjoni ta' ħjar ta' disabilità u anki ġlus eh, maqoda bħala source. Anki kollegi fil-parlament għalu illi il definizjoni na tkun iktar limitata, pero kien ħaslu il-konvenzjoni ta' ġlus maquda, emmek għandhom definizjoni wisa ħafna u jina naħseb illi il-kollegi ma jifmux forse l-importanza li konna definizjoni wiesa li jinkludu anki l-persuni anzjani eh, li għandhom anki limitazzjonijiet mentali tal-kapacitajiet mentali tagħhom. Jiena ħares l qudiem lej il-kommenti ta' kulħadd u nħares l qudiem anki lejn ħidma biex kooperazzjoni fl-imkien. Grazzi. Nati l mikrofonu anki l-istur miljozi mill-kommissjoni li huwa preżenti hawnhekk. Kellek xi kummenti x'tagħmel? Grazzi, President Dina kull ma eh, nishtiq namru għalli nirringrazzja l-Signora Stivis bħala kwalità għal kwalità tar-rapport u li sen nużawa għal biex nizviluppaw l-istrateġija ta' disabilita. U nishtiq anki ringrazzja l personi kora li ħadu sem u manna mannix kommenti uħrajna lissa. Grazie. Grazie. Issa, il-kalendarju. Il L-iskadenza għall-emendi huwa e, e, il 6 ta' settembru fl-ofsinar. Il-konsiderazzjoni tal-emendi li ġew prezentati 28 ta' settembru, il-votazzjoni fil-komitat fit-19 ta' ottubru u bat fil-plenarja f'Novembru tal-2019. 17. Grazzi. Issa qegħdin xejn quddiem fuq il-kalendarju tagħna tal-lum Pero minn kajada niproponi illi nimxu l-qoddim u għaddu għal punt numru 5 fuq l-agenda il-testa il proporzjonalità qabel ma l-adozzjoni ta' regolamenti ġodda għal professjoniet u nati il-mikrofonu rapporter il-Sinjura Paloma Lopez Bermejo. Grazie, President. Nittama illi kullħat rnexxilu jistreħ fil-vakanzi il-proporzjonalità jew waħda mill-prinċipji fundamentali tal-liġijiet Ewropej. Il-proporzjonalità hija ħtieġa eh, elementari, fondamentali. Il-liġi għandha tirrispetta drittijiet u liġijiet tal-Ewropa. U għandha tkun liġijiet eh, li huma proporzjonali. Dan Pratikament qed tiġi proposta hawnhekk li jkun hemm kontroll eksante vinkolanti għal kwalsiasi liġi ġdida fuq il-professjonijiet li ma jinklux, li ma jinkludux il-dialogu, l-kooperazzjoni il bajn istati membri u l-Kommissjoni. F'dan is-sensu għal li nintroduċu verifika ġdida u memx kriteri ġodda biex noħolqu eh, relazzjoni bejn il-libertà ta' ċirkolazzjoni ta' servizzi u regolamentazzjoni tal-professjonijiet. U il-pist tal-prova qed eh, maqlub bejn l-Istati membri u Kommissjoni. U dan qed wasal għal dubbi legali. Il professjoni legali hija kompetenza tal-Istati membri u hekk jinbidlu dan m'għandux isir mingħajr ma nikkonsidraw kollox, tridu nikkonsidraw is-sussidjarjetà u anki il-trasferiment tal-aki <coughs> protezzjoni specifika għal eh, professjonisti fil-saħħa u importanti ħafna anki l evaluazzjoni ta' dawn il-professjonijiet hija kwistjoni anki mixċara. Hemm possibilità kbira għal opportunità għal titjib hawnhekk biex niżguraw li kollox ikun skont lan u skont il-komprensjoni ta' situazzjoni rridu naħdmu mal-żewġ partijiet tal-dialogu soċjali biex naraw li huma l-ixkiel għal arfin tal-komu tal-kwalifiki, tal-professjonijiet u anki tal provista tal-servizzi fl-Stati membri. Però, fil-fat, dan il-test mu istrumentajja pal da, da stantina qed nirrekomanda li l-Kumitat illi aħna nirrifjutaw din il-proposta u li nkomplu naħdmu f'kanali oħrajn biex nizguraw li kunem hemm verament eh, movement ħieles fil Su Ewropew. Grazie. il-Sinjura l-objek għam jiexaw. Miexaw e, il-kollega u jina sena għara l-appunti li l-appunti li għamlit li. Il-testa proporzjonalità hija waħda miż-żewġ azzjonijiet fil-istrateġija ta' suq intern biex ntejbu l-aċċess għal professjonijiet u għana bħala IPP nixtiequ nilqgħu din il-posta. Sfortunatament, il-Kumitat qed jipproponi illi aħna nirtiraw din il-proposta u aħna ma nistgħux nappoġġawha eh, u nixtiequ nippreżentaw amendi. Il-proposta tal-Kummissjoni qiegħda timira biex tipproteġġi u tbiddel l-aċċess għal professjonijiet fl-Unjoni Ewropea. L-ant tal-proposta hija huwa illi s-saħħa l azzjoni tal-Istati membri fil-proposta tal-liġi ġodda biex jirrigward biex jiverifikaw li l-leġislazzjoni ġdida ix qed tirrispetta il-leġijiet. Però din il-proposta mhix qed tinterferixxi mal-proposta tal-Istati membri u fl-opinjoni tagħna skont il-prinċipju ta' sussidja huwa qed jirrispetta l-prinċipju ta' sussidjarità u jħalli il-seta leġislativa fidejn l-Istat membri u mux kif miktub fil bosta l opinjoni l esperienza turi illi sissa kien diffiċli ħafna illi inqablu kriteri ta' proporzjonalità użata mill-Istati membri waqt li qed jippreparaw regolamenti fuq il-protezzjoni tal-professjoni. Għal dastant li aħna nikkodifikaw dawn il-sentenzi eh, f'dokument leġislativ kien l-uniku mod biex niżguraw li kunem trasparenza, paragonabilità u partit oħra ta' testa proporzjonalità. Aħna nħossu għal dastant il-partit tagħna jħoss il il-proposta tal-Kummissjoni hija valida u e, se servi l-iskop tagħha jekk tiġi emendata b'mod tajjeb għall-kumitat tagħna importanti li aħna niżguraw li il-proposta mhix se kollha impatt fuq l-impjegi, anzi se tgħin biex e, ikun hemm iktar impjegi u tiffaċilita l-aċċess għall professjoni speċjalment taż-żgħażagħ il kommissjoni taħseb illi din il-proposta tista' toħlo 700.000 impik fl-Unjoni Ewropea u iżid il-produttività b'5%. U fatt li l-aċċess għal ċerti professjoniet huwa diffiċli ħafna, speċjalment għaż-żgħażagħ u sfortunatament dan ħabba il-protezzjonizmu u jaffettwa b'mod negattiv il-ħaddiema lokali. Eh, din il-leġislazzjoni setejn il-ċaliħiles tal-ħaddema u anki il-possibilità ta' esperti. Il-emendi se fukaw għal dawk il-kustjoniet li jistaw jgħinu iżidu l-impigi u jgħatu iktar informazzjoni għall-informazzjoni u għall-proċessi ta' konsultazzjoni. L-IPP etħares e- il-qoddim lejn kooperazzjoni Eh, ma' gruppi l-oħrajn u anki biex insibu soluzzjonijiet kostruttivi. Grazie. Grazie. Signora Gentile, inti t-teċte t-tkellem? Iva, mena, signor Gentile. Grazie, President. Jena nishtiq naqsam ma'kom xi tħassib fuq il-proposta. Eh, tal-komitat. L-għonnet, għana nishtiqo najdu illi għana għana rwol tal-komitat empl f'suġġett illi eh, jirregwarda kwistjoni tal-xol, professjonijiet regolamentati u Aħna ek ma namlux dan senħallu inkunu qed nirriskjaw li nħallu eh, din l-inizjattiva fidejn komitati oħrajn illi għandhom anki responsabilità u rwol fuq dan is-suġġett. U aħna bħala komitat għandhom jirriflettu iktar fuq il-komitati tagħna. Il-komitat għandu jitkellem fuq il-bżon li nitkelmu fuq l-impatt u d-dinamika tal-proposta u mux nirrifjutawa. U għanna nsibu punt ta' bilanċ bejn il-bżon ta' regolamentazzjoni ta' suq u fl-istess ħin Inżommu u dimajnejna il-kontenuti, il-kompetenzi illi għandhom jieġu inklużi fazla iktar loġika u razzjonali illi għanda tinkludi anki taħriċ U għaveru illi il-kompetenza hija tal-Istati membri, ma anki l-Europa aħna nixtiequ ninkoraġixxu il-flussi u l-ċaqli tal ħaddima U allora għanna dritt namlu kummenti fuq dan. Allora bħala protezzjoni tal-kwalità ta' servizzi u anki biex nirinkunu nistaw nirrespettaw ċerti liġijiet u ċerti kompetenzi professjonali jena naħseb illi billi niprezentaw xiftit emendi inkunu nistaw anki nieħdu sem f'din id-diskussjoni. U allura jena nishtiq nara xjaħsbu l-kollegi u nifem kif nistaw anki ninkludu punti tal-proposta tana biex ikon miktar semplifikazzjoni u anki involvimenti iktar tal-forzi soċjali. Irridu niftakru li nishtiqu li l-Europa għandha tkun għal kulħadd u ta' kulħadd u ma nistgħux inwaqfu l-istorja billi nadottaw liġijiet li qed jimxu kontra eh, dak li suppost il-komitati u l-kommissjonijiet l-kommissjoni, skużawni, għandhom eh, emesċu, għandhom jiprezentaw. Signora Bash, Isur Bashir, kollegi, President, nishtiq nirringrazzja il-rapporter Gue għal-ħidma taħħa. Jina nemmen illi aħna nistaw u għamna bżon nizguraw l-regolamentazzjoni tal-professjonijiet tibqa proporzjonali u li ma jkunx NPCijiet inutli illi iwaqfu il-professjonisti mill-li jipratikaw fl-Unjoni Ewropea kollha. Skont il-Kummissjoni Ewropea, il-professjonijiet fl-Unjoni Ewropea iridu jirrispettaw xi iktar minn 6,000 regolamenti differenti. U għal daqstant 47 miljon ta' persuna għandhom bżon ta' autorizzazzjonijiet wara li kunu eh, ikkwalifikaw biex ikunu jistaw jaħdmu. Hemm studju wkoll li jistimaw li fl-Unjoni Ewropea kollha eh, nistaw noħolqu iktar minn 700.000 impik billi intejbu regolamentazzjoni. U jena nishtiq, nerġa nishtiq nirringrazzja li rapporter għal ħidma taħħa eccellenti u jena eh, fl-emendi li se nipprezenta se nirrifletti dawn l-opinjonijiet. Eh, Grazzi. Għanna xi rappresentant tal-grupp għalde, hawnhekk fostna min nara l-ħadd. Mela għal stant il-mikrofon mis-Sinjura Zanoka. Yes. Thank you, Chia. They are working on it. Hemm problema iva bil-Franċiż u qegħdin jaħdmu fuqha, qegħdin jaħdmu sabiex ikollkom interpretazzjoni mill-aktar fis possibbli. X'nista' nagħmel dastant? Għada għandek interpretazzjoni issa? Sewwa mela sniżon każi se tkompli. Aħna nemnu illi l-approċ użat mill-Kummissjoni imur kontra l-idea ta' Ewropa Soċjali. Illi appoġġata mill-grupp tagħna. Aħna ma rridux tentattiv mis-swieq illi jbaxxu l-livell dik mhix soluzzjoni. Dan imur kontra l-idea illi għanna ta' Ewropa soċjali. Iva. Għana nisqu għal darbuħra l-Kommissjoni edha ta' titoġiba ħażina għal problemi reali u nappoġġaw l-rapporter fir-refjus tal-proposta. Iżda nisqu illi dan ma jfissirx illi l-affarijiet jistaw jibqaw kif huma. U il-problema ma teżistix, il-problema teżisti, il-problema għanda tiġi trattata u għanda tinstab soluzzjoni. L-ewwel qabel kollox implementazzjoni effettiva tal-istrumenti effettivi b'mod partikolari tal-direttiva tal-kwalifiċi professjonali. Grazzi. Thank you. No represent. Grazzi, issa dni mux nara reprezentant tal-ALDE. ċaħat fil samil il-gruppi FDD l-lanqas melanti l-mara bil-zotto mill-gruppi NF jew forse ċaħat tiħor. La, ma uħat mill-li jennef li xie jitkellem. Mr. Martin, the floor is yours. Issu Martin, Ivan, ta' nuqqas ta' Bizzotto. Okay, uh, then I think I'll see if... Uh, uh Sawa, mela forsi l-Kommissjoni xtiqu jżidu kemtejn. Issu Martin Fron, prezenti, Iva? Għandek il-mikrofonu. Grazzi, President. Grazzi l-kollegi illi raw interessu ħadmu fuq din il-proposta. Fid-daw tal-intervenzjonijiet nixtieq eh, nispjega il-qalba tal-proposta u kif torbot mal-direttiva tal-, -proposta, kwalifiċi professjonali, mela d-direttiva ta' kwalifiċi professjonali għanda lan li tilħaq rikonoxximent tal-kwalifiċi li ntlaħqu ġiet riveduta fl-2013 u f'dik ir-reviżjoni ftit ta' żmien ilu ġiet introdotta dispożizzjoni f'artiklu 59 illi teħtieġ l-Istati membri illi evalwaw il-leġiżlazzjoni nazzjonali jekk hix proporzjonata jekk hix meħtieġa għaliex il-proposta tal-Kommissjoni qablet illi hemm problema bil-regolamentazzjoni u bl-aċċess illi forsi tmur lil minn lan tal-ħarsien ta' interess tal-pubbliku. Sentejn tliet snin wara l-adozzjoni kellha ssir reviżjoni u l istant spiċċajna din ir-reviżjoni qabel il-proposta qegħdin diskutu issa. Emmek rajna n-numru ta' problemi, rajna li l-istati membri minn kelli kienu inataw linji gwida kellhom diffikultajiet serji fl-applikazzjoni tal kriterji ta' proporzjonalità li ġew żviluppati mill-Qorti tal-Ġustizzja evalwajna il-rakkomandazzjoniet li kun f'dak l-eżerċizzju u bosta minnhom ma kienu ċari, ma kienu spiegati bizzejiet, anki fil-riski li suppost kolom jiġu evitati, il-konsegwenzi ta' regolamentazzjoni, specialment fl-aċċess għal gradwati zanza Dan huwa bbażat biex ngħidu hekk parti minna fuq direttiva ta' kwalifika illi ħana implementajna fl-imkien ma' l-istati membri illi uriet problemi li ħana ħassajna u spiegajnijom fil-proposti tagħna fl-evoluzzjoni ta' impatt għana nindirizzaw bil-proposta li saras fit-testa proporzjonalità il-għala. Sewx raġunijiet l-ewwel net l-istati membri minkejja il-gwida li natat kalam diffikultajiet fl-applikazzjoni tal-kriterji li ġew sviluppati mill-rot mill-rati għana bostar ċevejna kommenti li dawn mux applikabli minnajr ma natajna raġunijiet li għalla mux applikabli kien hemm stati membri li mamlux evaluazzjoni fuq professjonijiet kollha u kien eżerċizzju diffiċli għalihom biex jamlu dan għal-regolamentazzjoni kienet diġa eżistenti dan wastan l-konklużjoni li għanna nejnu n-obligaw l-istati membri biex jamlu din l-evalvazzjoni mux exposed wara li l-regolamentazzjoni tkun edet fisseħ iżda qabel li tuttaw regolamentazzjoni ġdida għal żewġ raġunijiet. L-ewwel raġuni meta inti tagħtu leġislazzjoni ġdida fl-istati membri kollha tista' tajt ikollok ċerta evalwazzjoni tal-ħtieġa ta' din ir-regolamentazzjoni za din l-evalwazzjoni bħalma rajtu f'eżerċizzju ta' evalwazzjoni li għadni kif spjegajt ma jkollokx konformità sħiħa ma dak li l-qorti tajt li għandu jsir taħt trattat. Bekk aħna nemnu li għandu jkollok din id-direttiva fil-kriterji u ċerta salvagwardji proċedurali li għajdu l-istati membri iva jevalwaw il-proporzjonalità. Il Memx preġudikar u dan jitħalla l-istati membri u għemmek għandek il-kompetenza tal-istati membri illi jirgolamentaw fil-limiti illi jiġu mitħalla li l-om trattati, specialment il-proporzjonalità. Dan ifisser li jekk inti titħares interess pubbliku, illi kollok ehm, miżuri meqjusa u miżuri adegwati. Iżda dan mhux dejjem il-każ, hija l-każistika fil-biċċa kbira li tapplika applika fil-kas tal-kriterji l-orti ta' l-orti tiżviluppa il-kriterji ta' fuqhom għal dastant t-provaw t timplementaw il-direttiva ta' kwalifiċi hija odda tajba, odda li tippermetti illi tara il-proporzjonalità qabel adozzjoni tal leġislazzjoni fejn l-istati membri kun jistaw jagħmlu dan lix għandhom ir-riżorsi meħtieġa li biċċa kbira tagħhom għandhom proċeduri illi jkunu għodda meħtieġa. L-effett ta' dan se jkun illi għandek proporzjonalità ħjar, regolamentazzjoni ħjar li ħajkun hemm inqas regolamentazzjoni, iżda jista' jkun hemm iżjed regolamentazzjoni wkoll proposta ma tisforzax l-istati membri biex jirregolamentaw jew jidderegolamentaw aħjar. Jekk dan huwa l-każ, l-ostakli naraw u l-proċeduri ta' rikonoxximent għandhom isiru nqas frekwenti għandna ħafna każijiet, ħafna elementi illi huma bażi ta' direttiva ta' implementazzjoni. Zaza ħaqat għandhom problemi fl-aċċess għas-sot tax-xogħol. Hemm każ partikolari, każ reċenti fejn mekkanik tal-karozzi Spanjoli prova jaċċedi għal professjoni fil-Ġermanja da iżjed minn sena u l-involviment anki ta' avukat biex jgħaddi minn dan il-proċess mhux għaliex kien hemm implementazzjoni f'ira ta' direttiva, għaliex kien hemm ehm, ostakli amministrattivi u il-mod ta' kif l-awtoritajiet kompetenti jitrattaw li forsi kienu iżjed komplikati mill-meħtieġ il-għala mela il-direttiva dawn jista' jkollok mod kif teleb dan iċkiel. Per Bir-rikonoxximent tal-kwalifiċi aħna naħsbu illi jista' jkollok tip tal-aċċessibilità għal professjonijiet sabiex jkollok bilanċ u salvagwardja tal-interessi tal-pubbliku. Xejn iżjed xejn inqas dak huwa lan tal- din il-bicċa leġislazzjoni għad il-proponu zguraw illi kwellem applikazzjoni għabbel regolamentazzjoni ta' dak li ħarraċ mill-qrati għabbażi ta' trattati u dak li hemm fil-rigward tal-proporzjonalità ta' regolamentazzjoni jridu jdaħlu f seħ Grazzi. Thank you. Uh, I will now give the floor. Uh... Grazie Nadia al microfono. Le sor Kavi Champon. Uh, Mr. Calvi Champon, the floor is... Kavi Shampon, jek joġbok? Uh, th thank you, thank you very much, madam. Grazzi, signora scuso Niskuza ruħi darbtejn. La għawenet la għaliex wasalt tart. hija parti mill-bidla mill-ġenna għax-xogħol. Niskuża ruħi u t-tieni skuża hija skuża fis sur Salimovic, il-kollega tiegħi li ma jistax jattendi il-konsiderazzjoni ta' din l-abbozz ta' proposta. U għan itkellem fis għan għara nota li tani. U bekk ċerti li mustinħu fit-tul. Is-sur Salimovic ixtieq ringrazzja lill-rapporter il-ħabiba tija, il-ħabiba taħħa tijaw u koll, il-Sinjora eh, Lopez Bermejo. Iżdan jekk il-sur, minkajja l-sur Salimovic ma jaqbel xejn maħħa. Il-sur Salimovic ixtiq jgħamil dan il-komment. Il-sur Salimovic ma jaqbelx li l-proposta tikser il prinċipji ta' proporzjonalità u sussidjarjetà. Ta' Il-bażi legali tinsab f'artiklu 46, 53 f'parentesi 62 ta' trattati illi għal fini ta' suq intern proponi l-aċċess għal professjonijiet mod transkonfinali u għajajt li memx tentativ ta' regolamentazzjoni tal professjonijiet fuq livell tal Unjoni Ewropea u lanqas huwa tentattiv illi eh, perikola l-awtonomija tal-istati membri jew illi kun jistgħu dawn iħarsu l-interessi pubbliċi. Il-proposta hija dwar il-ħolqien ta' opportunità għal diskussjoni ta' dispożizzjonijiet ġodda jew daw kemendati għal professjonijiet regolamentati. F'dan il-kontest, il-Sors tal-Mofeċisti jisħaq il-għala din il-proposta hija meħtieġa Il-mod ta' kif huma regolamentati professjonijiet varja minn stat għal ieħor tal-Unjoni Ewropea u dan huwa ta' impatt negattiv għal ħidma tas su intern u l-mobilità tal-ħaddiema. Għadastant, s sur Salimovic xie konferma rrida tijaw illi l għabel kollox jespandi l-kamp ta' applikazzjoni għall attivitajiet ta' servizzi li morru li l-in mill professjoni regolamentati fit-tifsira ta' kwalifik ta' direttiva ta' kwalifika professjonali. It-tieni net l-impożizzjoni ta' obbligu li titwetta analiżi ta' regolamentazzjoni eżistenti, speċjalment fejn il-bidliet li kuna din jiġu introdotti huma sostanzjali. Mbagħad illi żżid ir-rekwiżiti eh, tal-effett kumulattiv u tal-aħħar punt erba il tisħieħ tal-konsultazzjoni tal-obbligu ta' konsultazzjoni mal-partijiet interessati. Is-Sur Salimovic jixtieq jgħid il-ħajra sa' emendi dawn il-kommenti u jixtieq jirringrazzja lit-tim kollu għal darboħra l-ħabiba tiegħi Paloma għall isforzi kollha illi qegħdin isiru. Fl-ilħuq tal-aħjar Unjoni tas-suq fl-Ewropa. Thank you. Uh, do... Grazzi li FDD, Laura Gja, forsi għanda kommenti le. Mela allura l-Sinjura Bermejo kien hemm bosta kommenti. Le, l-ewwel ngħaddu l-mikrofon l-Istur Mann, Thomas Mann. Ehm, Grazzi ħafna. Lill-Kummissjoni Ewropea da tgħid li aħna nixtiequ irresqu suġġerimenti l-Istati Membri din mhi xi ħaġa li hija problematika għalina bla dubju ta' minħabba illi dan ħaj dejjem il-kompetenzi tal-Istati Membri, però jiena naħseb illi hawnhekk għana daqsxejn ta' għastafti minħabba li f'kull azzjoni li tieħed mill-Unjoni Ewropea fil-passat dejjem aħna saqna fuq il-mobilità din hija xi ħaġa li verament hija dejja eċċellenti iżda fil-realtà l-prattika hija kompletament differenti aħna rajna illi dejjem kien hemm u ċertu problemi anka fl-oqsma tal-edukazzjoni. U Aħna minnħat tal-Ġermanja aħna nistgħu ngħidu illi l-kritika li tagħmlu l-Kummissjoni Ewropea hija xi ħaġa falsa minħabba li aħna rridu nifaċilitaw ħalli jkun hemm il-kwalifika ħalli bekk ikun hemm l-edukazzjoni taħriġ li jkun hemm bżonn għal dik il-persuna partikolari ħajkun jista' jidħol aħjar fis-suq tax-xogħol. Jiena naħseb li iva l kummissjoni eh, qalet li m'hemmx m'hemmx bżonn ta' nuqqas ta' regolamentazzjoni aħna fuq l għanijiet naqblu iżda fl-istati membri m'għandhomx ikunu imwaqfin milli joħorġu bċertu mekkanizmi. Il-Kummissjoni tissejħilhom mekkanizmi ta' protezzjoni. Iżda jiena naħseb illi eh, fuq dan għandi pozizjoni differenti u fuq dawn il-differenzi fuq il-kontenut jina naħseb illi fl-opinjoni tiegħi jridu naħdmu fuqhom iktar ħalli bekk ma jkollniex strateġija ta' tneħħija eh, ta' xkiel għal mobilita iżda rridu naraw li konna strategija ta' kwalità, ta' garanzija, ħalli bekk aħna kunu nistgħu noħolqu verament xogħlijiet ta' kwalità ħalli bekk kulħadd ikun jista' jiċċaqlaq minħabba li kollu l-kwalifiki u minħabba l-kwalifiki li kollu jintegra ħjar fis-suq ta' xogħol fil-pajjiż il ġrid. Iżda jiena naħseb illi għal din raġuni naħseb li ħajkonna ħafna eh, bżonn li nirresqu emendi ħalli bekk nkun nistgħu nkomplu għaddejjin bid-diskussjoni. Grazzi. Thank you, Mr. Grazzi l-Surman. Mela Beck. Nista' ngħaddi il-mikrofon s-sur Berħosa biex hija tkun tista' taqsira tal-kummenti li saru. Bueno, eh, grazie per la sapportata. Grazzi ħafna Iva ta' dawk il-kontribuzzjonijiet u tal-appoġġ li tajtuna l-ewwel net. Jiena nixtieq nisa fuq il-fatt illi it-test fih innifsu ħaj solfu l-problema illi qiegħda tressaq il-Kummissjoni iżda qegħdin nikkontradixxu eżattament il-pożizzjoni tal-Kummissjoni kolli ngħid permessa dan it-test irridu nirriflettu b'mod ġenerali fuq dan ir-rapport u anke fuq il-pakkett ta' servizzi in ġenerali jiena naħseb illi parti minn hekk irridu eh, nisqu fuq il-fatt li l-Kummissjoni qed titkellem fuq ix-xkiel għas-suq tax-xogħol brabta mal-liberalizzazzjoni tas-suq waħdini u fl-istess ħin aħna rridu naraw li konna għarfien reċiproku tal-kwalifiki tal-professjonijiet ħalli bekk nkunu nistgħu nikkoperaw nikkooperaw iktar, naħdmu iktar flimkien. Apparti minn hekk nisħaq fuq il-fatt li qegħdin nipperikolaw id-dritt li għandhom l-istati membri li jirregolaw huma s-suq tax-xogħol tagħhom skont il-kriterji ta' interess ġenerali għal pajjiż, bħal pereżempju l-garanzija li dejjem jingħata servizz pubbliku, il-servizzi u koll għal pubbliku kif u koll il-ħidma mal dawk li qegħdin jiprovdu s-servizzi dawn u mal-affarijiet li qegħdin perikola grazzi. Thank you. Grazzi ħafna dan ifisser mela illi ħadna l-kummenti ta' kulħadd. Daw kollha illi kienu fuq il-lista l-iskadenza l-emendi fuq il-kriterji ta' proporzjonalità hija 7 ta' Settembru. Il-ħin nofsinhar il-vot fis-6 ta' Novembru. Votazzjoni fis-6 ta' Novembru. Il-votazzjoni fl-imko l-20 ta' novembru. Ista jider li fadal nofstija qabel nibdew punt sitta fuq l-agenda. Il-ġrida kontra l-nugwaljanzi. Sur Lopez prezenti iżda hemm min mhux prezenti biex jisma' għal stant niproponi illi fil-11 sin 10 bum nerġaw nibdew. Għandu jkun hemm interess mill-membri biex jipparteċipaw għal dastant mitlabkom tkunu preżenti f'nersin 10. Grazzi.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 Okay, friends, uh, although we are still few members present. Sawa, mawx wis persuni prezenti għal-issa, iżda għanna skeda ta' xogħol rridun zommu magħha. Mela ngħaddu għal punt sitta fuq l-aġenda tagħna il-ġrieda kontra l-inugwaljanzi Pala mezz ta' hol-in ta' impjiegi u skabbire. Naddi minnu fih il-mikrofonu l-rapporter Sur Javi Lopez. Muchas gracias. Grazie ħafna, Signora President. Din it-tieni diskussjoni li tikonna fuq dan ir-rapport it tini okkażjoni li nanalizzaw rapport inizjattiva propja li għandu it-titlu tal ġida kontra nuqqas ta' gwaljanza bħala mod kif nistgħu noħolqu iktar opportunitajiet ta' xogħol. Irċivejna xi erba' mit emenda u matul is-sajf aħna għattajna ħafna ħin analizzaw dawn l-emendi aħna konvinti illi dawn l-emendi verament ħajkunu kontribuzzjoni importanti għad diskussjoni li ħajkunu matul il-ġemat li ġejn ħalli bekk intejbu test u bekk ikonna viżjoni aħjar u anka naħseb illi ħajkun importanti ħafna u koll li f'dan il-Parlament Ewropew nkunu qegħdin napprovaw rapport li għandu dawn il-karatteristiċi kollha. Jiena naqbel magħkom li l-kriterji għandna sitt kriterji b'kollox illi għandi hawnhekk huma sitt kriterji li ħanużhom jiena matul diskussjonijiet fil-ġimgħat li ġejjin. Ħallibek niddiskutu l-emendi illi aħna rċivejna. L-ewwel nett naħseb li huwa importanti ħafna li aħna nżommu lan ewlieni f'moħħna ġifieri li aħna jkollna dan ir-rapport u li aħna noħorġu messaġġ ċar għal ewwel darba minn naħa tal-Unjoni Ewropea li n-nuqqas ta' gwaljanza hija problema li rridu aħna narfu x'inhuma l-effetti negattivi li qed ikollha fuq l-istabilità istituzzjonali, fuq tkabbir ekonomiku u fuq il-fatt li aħna rridu nkomplu ġildu kontra nuqqas ta' Eh, ugwaljanza dan huwa wieħed mill lanijiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea li dan huwa propju it-titlu tar-rapport. U aperti minn hekk eh, jiena naħseb li hija xi ħaġa ġdida u dan huwa l-messaġġ ewlieni. Apparti minn hekk flimkien mar-rapport aħna din nippruvaw nieħdu vantaġġ mix-xogħol kollu fatwali li sar mill-ġbir tad-dejta matul dawn l-aħħar ftit snin. Ir-realtà hija li hemm ħafna u ħafna studji akademiċi li saru fuq in-nuqqas ta' gwaljanza, fuq l-impatt li tikollha nuqqas ta' gwaljanza fl-ekonomija tagħna, fis-soċjetajiet tagħna u fil-qasfas istituzzjonali. Kien hemm bosta rapporti illi għamluhom propju aġenziji tal-Unjoni Ewropea bħal Eurofound kif ukoll aġenziji oħrajn anka dawk li qegħdin jikkumpanjaw ħafna d-dibattitu li kienet jkun immexxi prinċipalment mill-Akademja u issa tisir hawnhekk fil-Parlament Ewropew ukoll u qegħdin nitkellmu wkoll fuq l-analiżi xjentifika wkoll. Apparti minn hekk irridu nużaw il fejm li diġà intlaħaq fil-kuntest tal-Aġenda Istituzzjonali Ewropea fuq bosta osma li huma marbutin ma' dan ir-rapport. L-UM żewġ affarijiet li nixtieq ngħid. Jiena naħseb li l-passi l qudiem li aħna ħadna permezz tal-politika implementata mill eh, propostanzi mill-Kummissjoni Ewropea anka fuq iż-żada pereżempju dawn huma affarijiet importanti ħafna anka l-pilastru soċjali dawn huma marbutin ukoll mal-introduzzjoni tal-Kummissjoni Ewropea ta' Indikatur Soċjali fil-qasam Eh, makroekonomiku, ta' semestru makroekonomiku. U dawn huma affarijiet li aħna qilna ndiskutuhom, aħna mhux biss nistgħu naraw li kien hemm ċertu ftehim u appoġġ anke min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea permezz tal-politika li kienet qed tipproponi iżda naħseb li l-Parlament Ewropew ukoll qiegħed jmixxi f'din id-direzzjoni wkoll pereżempju r-rapport tal-Pilastru Soċjali Ewropew. Ir-raba punt jien naħseb illi dak li huwa ċert huwa illi aħna rridu narfu koll il-problemi tal-konsegwenzi tal-, -konsegwenzi tal nuqqas ta' gwaljanza. Fl-istessin jina naħseb li rridu nżommu daqxejn ta' roadmap u d-dimajnejna. Politika sabiex t-kombattu kontra din nuqqas ta' gwaljanza. Nafu illi għanna opinjoni differenti fuq l-istrumenti, però l-iktar ħaġa relevanti għalija hija li aħna rridu nitru fid-dettal fid-diskussjonijiet kif aħna żgur li ħanamlu. Ħalli naraw xodda għandna bżonn ħalli nżommu il sistema ta' tlet oqsma ewlenin illi qiegħda tistipula eh, pala roadmap għawnek um, dan l-approċ li għanna fil-rapport għalli naraw li ma elementi soċjali fil-koordinazzjoni makroekonomika aħna nixtiequ nistabilixxu fil-semestru Ewropew, it-tininet kif nistgħu noħolqu aħna pilastru Ewropew soċjali ġifieri li konna Eh, politika soċjali Ewropea li naraw x'tib ta' daħna għandna dispożizzjoni tagħna, naraw li eh, min jixtieq min għandu rida li jsir li jsir dan u nafu l-Kummissjoni Ewropea tixtieq apparti minn hekk aħna rridu nirriformaw ukoll il-sistemi tal-welfare tal-Istati Membri għalli għadattaw rwiħom għal sistemi u s-sitwazzjoni ekonomiċi soċjali li aħna għandna u li kellna f'dawn l-aħħar ftit snin imma ta' kif inbidlu ħalibek il ġejt ikun assam mod iktar effiċenti u bilanċata Parti minn hekk jina jiena naħseb li rridu verament nifukaw fuq l-odda li għandna fidejna. Il-ħames element li huwa verament importanti rridu narfu kif eh, tendenzi ekonomiċi edin kollom impatt fuq nuqqas ta' gwaljanza u propju fuq dan il-punt nasib li hemm tliet affarijiet li aħna qegħdin nisqu fuqhom fir-rapport anka il-provi mm. xjentifiċi li qegħdin jitkellmu dwarhom pereżempju il-bidliet li kellna fis-suq tax-xogħol, il-globalizzazzjoni fil-kummerċ internazzjonali kif aħna qegħdin naraw li qed jitqasmu l-benefiċċji u anke l-impatt ta' robotizzazzjoni u diġitalizzazzjoni kif ukoll il-bidla fil-istrati soċjali. Jiena naħseb li din xi ħaġa importanti li kellha tissemma fir-rapport żgur li hemm bost opinjoni differenti fuq dan il-punt iżda u importanti ħafna li aħna noqorbu iktar għal raġunijiet li għandhom dawn it-tendenzi brabta mal-tqassim tal-pagi u nuqqas ta' ugwaljanza. Apparti minn hekk biex intemm il-kontribuzzjoni tiegħi rridu nkomplu narfu Minu ma il-gruppi vulnerabbli li jeżistu anka b'rafta ma' nuqqas ta' gwaljanza, din nitkellmu fuq nuqqas ta' gwaljanza soċjali, din nitkellmu fuq l-emendi f'dan il-kuntest nafu li hemm tliet gruppi vulnerabbli li verament huma affettwati għandna wkoll il-ġlida tal- ta' kontra il-nuqqas għagwaljanza bejn is-sessi, din hija xi ħaġa li aħna rinna niġġeldula u għandna anke rapport minn ħadd il-Kumitat Fem fuq dan is-suġġett għandna nuqqas ta' gwaljanza wkoll bejn il-ġenerazzjonijiet u l-Parlament Ewropew jgħad verament jaħdem ħafna fuq il-faqar fost it-tfal, per eżempju, nkella il-qat fost iż-żaza li hija xi ħaġa li verament taffetwa ħażin is-soċjetajiet tagħna u anke in-nies li għandhom diżabilità u il-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 illi nistaw nagħmlu dwarhom ħalli aħna nkunu nistaw nagħtu kontribuzzjoni ħalli ntejbu l-ħajja ta' dawk li huma l-iktar vulnerabbli, żgur li eh, huwa importanti li aħna ntejbu dan it-test. Iżda t-test huwa bidu tajjeb biex aħna nibatu messaġġ importanti ħafna bħala mm, mod ta' kif aħna niġġieldu kontra nuqqas ta' gwaljanza. Grazzi. Grazzi ħafna għal din l-introduzzjoni. L-Onorevoli Kosa miex hawnhekk, ma nafx hekk hemm xi ħadd li qed eh, jixtieq jitkellem floka f'isem il pepe jekk le nistieden l-ħega Stevens jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, eżis kollegi, nsellem lil kulħadd. Jiena par rapporter konvinta illi hemm bżonn ta' iktar ugwaljanza u iktar konverġenza li din għandha tkun priorità għall-Unjoni Ewropea. Nuqqas ta' ugwaljanza tista' tagħmel sara inna l-koll. Iġi ta' kontra nuqqas ta' ugwaljanza hija problema diffiċli u komplikata li jiena nixtieq li nitkellem iktar fid-dettall Dwarra mar-rapporter ma' xedew rapporter jekk permettu li nixtieq li nsemmi xi ftit mill-emendi li jiena ressaqt jiena ma naħsibx li r-risposta nistgħu nagħtu nqas ta' gwaljanza tista' tkun illi eh, għandu jkun hemm iktar politika Ewropea ma naqbilx anzi fl-abbozz nista' ngħid illi hemm talba għall arranġament arranġamenti ta' xogħol fuq livell Ewropew anka pereżempju il-benefiċċji għan-nisa tqal jew kondizzjoni deċenti ta' xogħol, eċetera, eċetera, hemm lista twila ħafna. Jiena naħseb li l-prinċipju ta' sussidjarjetà u tal-proporzjonalità mhumiex sempliċement dettal illi nistgħu ninsew meta jidrilna li huwa tajjeb ninsewhom dawn huma il-prinċipji ewlenin tad-demokrazija Ewropea u għal jeżistu minħabba raġunijiet importanti. Jekk l-istati membri minħabba l-resources skarsi ikunu edin jintalbu sabiex jisu dan l-affarijiet ma jistawx ikunu ma jistawx ikun f'pożizzjoni li jisu il-drittijiet ta' ċittadini tagħhom. Jiena naħseb li żgur li din mhijiex l-intenzjoni l-iktar importanti li nagħtu eh, attenzjoni l sussidjarjetà din mhijiex dan mhuwiex punt tekniku jew legali biss din hija xi ħaġa li l-istati membri kollha iridu iżommu magħha dawn huma affarijiet drittijiet li aħna rridu nirrispettaw dejjem. Jiena naħseb illi xogħol li mhuwiex eh, tradizzjonali mhuwiex dejjem forma ta' esploitazzjoni dejjem rridu niġġieldu kontra l-abbuż u l-esploitazzjoni. Iżda x-xogħol part-time, pereżempju, jista' jkun alternattiva tajba ħafna għal eh, <clears throat> aħjarek milli ma jkunx hemm persuna ma jkollha xogħol xejn, aħjar taħdem part-time li xejn, bażikament il-flessibilità hija xi ħaġa importanti ħafna li għandha tmur id fit mal-ħolqin opportunitajiet ġodda li nagħtu lil nies opportunitajiet ġodda flimkien ma' netwerk b'saħħtu soċjali huma verament importanti. It-tielet net. Naħseb illi hemm ħafna ħsieb ukoll fuq eh, dawn id-differenti dawn l-alternazzjonijiet. Jina naħseb li miflok narawhom bħala teddida rridu naraw illi l-automatizzazzjoni mhux dejjem naraw bħala xi ħaġa li tista' tfixkelna, li tista' titfana lura. Aħna irridu jkollna approċċ iktar selettiv u rridu narfu l-fatt illi jekk aħna niżviluppaw l-ħiliet li l-iktar għandu bżonn is-suq tax-xogħol din hija l-iktar ħaġa importanti, speċjalment issa l suq tax-xogħol qed jinbidel b'mod eh, eh, ta' sekwit. Il-talim matul il-ħajja huwa verament importanti biex niskuraw li ċittadini kollha jkollhom l-opportunità li jkomplu jiksbu l-ħiliet li hemm bżonn illi jkollhom biex ikunu attivi fis-suq tax-xogħol u biex jittejbu il-produttività tagħhom. Jien naħseb li hemm bosta mezzi nistgħu nużaw sabiex u iktar opportunitajiet tax-xogħol u jkollna ambjent ta' entrepreneurship tajjeb ħafna naħseb illi żgur li flimkien nista' jkollna rapport bilanċat u jekk aħna naħdmu flimkien mir-rapporter aħna nistgħu nilqu dan il-għan. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Calve Chambon, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Signora President. Ħanitkellem bl-Ispanjol. Il-ħabib tiegħi il-rapporter u jitkellem il-lingwa ta' Cervantes. Mela ħan jitkellem jena u bl-Ispanjol. Jena naqbel perfettament mal-ħabib tijaj, Ma rapporter fuq eh, il-bżon illi aħna naddu dan il-messagġ fuq nuqqas ta' gwaljanza jena naħseb illi dan huwa kultur importanti ħafna li aħna maħniex il inqisu fil-kuntest ta' kriżi ekonomika u soċjali li għandna. Min jafni jaf li jiena dejjem iġġeliet fuq dan il-punt nixtieq li nirringrazzja lil kulħadd speċjalment lir-rapporter illi ħalloq xi ħaġa illi hija bażi tajba ħafna sabiex inkomplu naħdmu fuqha. Minn dawn is-sitt punti illi semmew naħseb illi naqblu fuq bosta affarijiet fuq ir-raba u l-ħames u sitt punt. Iżda naħseb li l-emendi tiegħi ħajkunu biex aħna nerġgħu indaħlu kunċett illi naħseb illi mhux ħajkun problema illi niftemu dwaru. L-ewwel nett huwa importanti li niftemu fuq x'tip ta' nuqqas ta' gwaljanza aħna nittrattaw? Qegħdin nitkellmu fuq nuqqas ta' gwaljanza bejn individwi, bejn familji, bejn nies naturalment hemm ħafna tip ta' Eh, differenti ta' nuqqas ta' gwaljanza per eżempju, nuqqas ta' gwaljanza bejn is-sessi, bejn ġenerazzjonijiet, bażi ta' fuq bażi ġeografika wkoll, jiena naħseb illi dawn huma nuqqas ta' huma affarijiet, nuqqas ta' gwaljanza ġifieri li qegħdin telfuna ħafna li qegħdin jaffettwaw it-kabbir ekonomiku per eżempju u popolazzjonijiet sħaħ. Minħabba illi aħna nemnu illi għandu jkun hemm minimu ta' koeżjoni fuq din l-għalde jaqbel perfettament. Apparti minn hekk aħna xtaqna ngħidu wkoll li dan it-test ma jindux il-għan illi jġilet kontra il-faqar, per eżempju, pala problema minħabba li aħna dan qegħdin nagħmluh diġà fuq smaħrajn u mhux hekk qegħdin nippruvaw nagħmlu minħabba li nafu li hemm soċjetajiet fejn m'hemmx faqar iżda hemm nuqqas ta' gwaljanza qawwija ħafna. Hemm min huwa sinjur ħafna u min huwa fqir ħafna. Jiena naħseb li nuqqas ta' ugwaljanza jadiem xi ħaġa li tista' tkun taħsara, speċjalment għad-dinamika ta' tkabbir din hija xi ħaġa li allura rridu noħduha bis-serja, bis-serja ta' ħafna u nkunu attivi issa. Apparti minn hekk jiena nixtieq ngħid illi aħna m'għandniex nifukaw biss fuq is-suq tax-xogħol, laqas fuq il-politika soċjali illi huma importanti ħafna. Għażewġ raġunijiet jiena naħseb li s-suq tax-xogħol huwa sempliċement wieħed mill-politiċi importanti ħafna rridu nirriflettu fuqhom. U naħseb illi għawek edin naraw li għanna il-frott tal-politika ekonomika. U apparti minnek, f'dan it-test jiena ħankun qed nintroduċi forma ta' emenda differenti. Mod ta' kif nistgħu nkunu attivi li, li huwa importanti ħafna l-politika ekonomika ġenerali li hija importanti ħalli nkomplu niġġieldu kontra nuqqas ta' gwaljanza. Il-politika soċjali hija tista' tista' tenna biex aħna niġġieldu kontra d-diżastri li diġà jeżistu fis soċieta tagħna, iżda aħna rridu wkoll niġġieldu permezz ta' politika fiskali ta' tqassim mill-ġdid tal-ġid ħalli jkun ikunu tkun politika tista' tgħinha fi żmien medju. Per eżempju, rridu naraw li jekk il-benefiċċji soċjali marbutin mal-bidliet tal-klima, aħna nafu illi dawn huma affarijiet kundizzjonijiet li ħajwaslu biex il-persuna tiftaqar iktar minħabba li ħajkollha tħallas iktar għal kontijiet tad-dawl pereżempju. Politika settorjali, politika settorjali importanti ħafna, ħalli bekk aħna nżidu ċertu sensittività Iżda mhux biss iridu nkunu sensittivi, iridu nkunu wkoll tajbin fuq il-livell tekniku. U naqbel perfettament ma' Sur Lopez li l-indiċi e, import li għanna tal-popolazzjoni tad-differenzi li bħalissa hemm huma affarijiet li rridu jitqisu anke fis-semestru Ewropew ħalli naraw jekk l-affarijiet qed isiru sew jew le. U uh, il-din jgħidulna illi il-politika adattata għal dak illi aħna konna qegħdin nagħmlu ka fil-kuntest tas-sanità din hija xi ħaġa u tal-kura tas-saħħa din hija xi ħaġa importanti ħafna u aħna nappoġġawha irridu wkoll nitbedu mill-ideoloġija, mis-sentimentalizmu biss, irridu naraw li dinamika mill perspettiva ekonomika li għandha effetti soċjali għaxa xi ħaġa li naturalment irridu nġildu l-għannu. Assa ugwaljanza fuq dan il-livell u anke jekk pereżempju naraw li dritt tal-paga minima fuq il-level Ewropew brabta ma' rispett dritt ta' proporzjonalità u sussidjarjetà dan ma' affarijiet li rridu nsemmu iżda il-ġlida kontra nuqqas ta' ugwaljanza f'termini ta' paga tiddependi ħafna fuq il-policy makers tal-ekonomija jekk dawn mhux ħajjeħdu dan il-lan bis-serjetà. Apparti minn hekk il-politika tal-pagi hija xi ħaġa importanti tad-distribuzzjoni tal-ġid kif ukoll imbosta oqsma politiċi importanti ħafna illi jistgħu iwaslu jew għal iktar koeżjoni jew għal inqas koeżjoni. Din hija xi ħaġa li aħna nixtiequ aħna u hekk m'għandniex stabilità politika b'nuqqas ta' ugwaljanza. Din xi ħaġa li jiena xtaqt li nisaq fuqha, din xi ħaġa li tinħass iktar f'pajjiżi f'ċerti pajjiżi minn oħrajn. U naħseb li solidarita Ewropea propju għalhekk għandha tintuża u għandna nappella għalija minħabba li hemm ċertu pajjiżi illi għandhom jinvestu ħafna iktar riżorsi ekonomiċi biex jagħmlu tajjeb għal dawn il-problemi li hemm fis-soċjetà. Għal din raġuni għandna bżonn nkunu solidari. Jiena naħseb illi dan ix-xogħol li qegħdin nagħmlu aħna fuq dan ir-rapport huwa verament importanti ħafna mimli passjoni u jina nissan nappoġġa bisħieħ il-rapporter għal dan il-puntat eccellenti permezz dan il-rapport. Grazzi ħafna l-Revoli Silikiotis.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 Iva, fuq dan is-suġġett jiena naħseb li importanti ħafna li aħna naffaċċaw in-nuqqas ta' ugwaljanza. Sa ftit snin ilu. Which means that Reġenna problema teknika bit-traduzzjoni, l-interpretazzjoni. Tista' forsi tagħtina verżjoni sar bl-Ingliż? Sorry. Hmm? Now they want you to start from start. Yeah, yeah. Inti eh. talbu terġa' tibda mill-bidu. Iva naħseb li huwa importanti ħafna li aħna narfu x'diżastri saru fil- fis-soċjetà u dawn huma affarijiet li waslu għal ħafna nuqqas ta' gwaljanza u allura l-Parlament Ewropew illi għaraf x'kienu dawn id-differenzi aħna konna qegħdin ukoll u għal politika ta' austerità. Iżda l-politika ta' austerità naqset ħafna il-pagi dawn huma affarijiet li verament affettwaw partijiet gbar mis-soċjetajiet tagħna dan ir-rapport iqis ir-rapport illi um, li għamlet l-Aġenzija Eurofund u uh, inqas ta' ugwaljanza u differenzi soċjali ma nasibx li hija xi ħaġa sorprendenti illi Din hija xi ħaġa illi affettwatna ħażin. U aħna naħsbu li din hija xi ħaġa importanti ħafna marbuta ma' elementi verament ewlenin u allura nixtieq ningrazzja lill kollega l-Sur Lopez tax xogħol eċċellenti li għamel. Għawek għedin nsemmu semestru Ewropew. Semestru illi ma rnexxinniex permezz tiegħu aħna nilqu l-anijiet ta' bilanċ. Permezz ta' trattat ta' Lisbona, ċertu affarijiet li aħna irridu niggarantixxu id-drittijiet tal- ta' trade unions, per eżempju, ċertu drittijiet oħrajn soċjali permezz ta' qafas leġislativ li ikun jista' jgarantixxi lil kull ċittadin livell minimu ta' ħarsien. Aċċess għas servizzi pubbliċi wkoll kif ukoll għal paga minima u deċenti dawn huma affarijiet li huma verament meqjusa bħala importanti ħafna fi stat eh, soċjali U aħna nixtiequ ngħidu wkoll li f'numru kbir tal-emendi qegħdin nitkellmu fuq loġika illi għabbazi tagħha innu qas ta' ugwaljanza illi t-kawza edha tkun kawza ta' dan kollu dawn huma soluzzjonijiet tal-problemi li għandna bħalissa. Fl-istess ħin iżda aħna naħsbu li il-kompetittività, l-politika tal-austerità kienu propju il-kawza ta' iktar u tal fat li l-istat soċjali falla iktar. Ġifiri rridu nsaħħu l-istat soċjali natu iktar drittijiet l-organizzazzjonijiet ta' trade unions li rappresentaw l-ħaddiema ħalibek aħna nerġgħu nsaħu il settur pubbliku. Aparti minn hekk naħseb li rridu niggarantixxu wkoll il-xogħol u l fat li għandu jkun hemm iktar valenza fejn fuq l-istat soċjali. Thank you, I'll give the... Grazie. Issa nisimaw minnant signora Zanoka fisem il-ħodor. Grazie. Jena qed nitkellem fisem Monika Vana li tal-bitni najt illi aħna l-grupp tagħna jappoġġa r-rapport u naħsbu li u importanti ħafna li l-istituzzjoni Ewropew l-Istati membri jihdu azzjoni biex jidġildu kontra nuqqas ta' gwaljanza. L-emendi ta' Monika huma biex jisaħħu il rapport fid dimensjoni kisenajt. L-ewwel net biex nintroduċu il-konċett ta' investimenti illi mhuwiex prezenti fir-rapport Monika Vana proponi emendi biex nżidu l-investimenti fi protezzjoni soċjali, servizzi, il-ħolqin tal-impigi eh, ta' kwalità, djar eh, tal-im matul il-ħajja, eccetera. U importanti l nġildu kontra l-povertà u l-esklużjoni soċjali. U għandu jiġi garantit e, fil-klu sħiħ tal-ħajja, mux biz fuq it-tfal. Nibdew bit-tfal u l-żazah imma ninvolvu anki l-anzjani. Umbat l-ugwanjanza u non-diskriminazzjoni għabbażi tal-sessi. L-etniċità, l-orientazzjoni soċjali, disabilità u l-età, dawn huma kollha elementi ta' diskriminazzjoni u Monika proponit eh, emendi biex jitejbu dawn is situazzjonijiet biex nidġildu kontra diskriminazzjoni, l-harassment bazati fuq il-sess biex innaqsu il-differenza fi salari bejn is-sessi, nintroduċu l-individualizzazzjoni ta' taxxa u anki biex insaħħu riformi tal-politika fiskali introduzzjoni ta' sistemi iktar progressivi biex ikonna effetti ta' distribuzzjoni niġildu kontra l evazjoni u l-evitar ta' taxxa. U protezzjoni tal-whistleblowers. Għamsa biex innaqsu l-povertà eh, estrema, come l-homelessness. <coughs> biex innaqsu l-inigwaljanzi U allura, signora Vana, ti proponi emendi biex eżit e l-investimenti f djar biex intejbu l-access għal impigi edukazzjoni. U sitt punt biex nużaw aħjar l-istrumenti eżistenti u l-proċessi eżistenti biex neġiddu kontrol l-egwaljanza. L-użu ta' EFSI u SIF l-użu ta' semestru Ewropew nintroduċu unżidu il-livell tal-paga minima fl-istati membri kolla. U anki l-introduzzjoni ta' paga minima xirqa billi konna direttiva affas. irridu in rispettaw l impegni tal-Europa 2020 u anki fuq 23 agenda għall iżvilupp sostenibli. U billi ninforsaw id dialogu anki soċjali. Dawn huma l-emendi illi ppreżentat Monika Vana f'isem il-grupp tagħna, grazzi. Grazzi, għatem erba punti, eh, erba kellima. U kif intkom tafu aħna qed nistennew issa l-intervenzjoni tal- Ministru Grek, pero nkomplu u nitlobkom tamlu kommenti osra biex nkunu nistaw nispeċaw il-lista tal-kellima qabel ma jasal l-ospitu Grek. U jekk ma jirnexin nix nispiċaw, unbat inkomplu wara l-intervenzjoni tal-Ministru Grek. Isal Laurea Aġea, Grazie, President. Grazie anche il collega Javi Lopez għal ħidma tiegħu. Aħna għaddejjin f'mument storiku u għaw nuqqas ta' ugwaljanza kbira u huwa evidenti kullimkien. E, il-rapport annwali ta' Oxfam jgħid illi lum tmin persuni għandhom l-ekwivalent ta' 3 biljuni u nofs ta' persuni fid-dinja. Dana qed jiġri fid-dinja. Hekk inħarsu lejn l-Ewropa 500 miljun ta' ċittadini u livelli ta' povertà huma 125 miljuni. Tendenza għal biex tikber din iċ-ċifra. aħna u nirsolvu din il-problema, pero edin niġġieldu kontra l-effetti. Pero l-unika soluzzjoni mux il niġġieldu kontra l-effetti ma kontra l kawzi Il-politika ekonomika tal-Unjoni Ewropea f'dawn l-aħħar kienu politika ekonomika li morru kontra iċ-ċittadini imma anki kontra il-produzzjoni tal-istati kollha membri. Hemm mijiet ta' intraprizi li għal u kull sena hemm miljuni ta' ċittadin li jitilfu xogħolhom kull sena u allura hemm tendenza biex tinħolo din id-differenza kbira noqas kbir ta' ugwaljanza fil-kontinent tagħna stess il-politika Ewropea l um titkellem fuq il-globalizzazzjoni, f'tejm kommerċali, kompetitivi li morru kontra il-drittijiet principali ta' ċittadini għax mhumiex qegħdin jinkludu in-neċessitajiet ta' suq tagħna u l-istruttura tal intraprizi tagħna aħna nafu li dawn il-politika ekonomika u monetarja qegħdin joħolqu huma l-ikbar kawza ta' nuqqas ta' gwaljanza li jeżistu fi soċjetà tal-lum. Id-distribuzzjoni tal-onja għandha tkun prinċipju biex inkunu nistgħu ntejbu dan in-nuqqas fil-Ewropa. Jew nimxu leb jew inkella nistgħu noħolqu miżuri ta' ġlida zaħira kontra l-effetti ma mhux qed inbidlu xejn. Illum nistaw nitkellmu fuq il-povertà estrema illi qed jgħixu fiha miljuni ta' ċittadini llum u qed nistgħu nitkellmu fuq garanzija għal povertà ta' tfal, irridu nitkellmu fuq il-tħul minimu garantit. Illum qegħdin nafaċċaw emerġenzi, però maħniex qegħdin niġġieldu kontra eh, verament għal-kawzi ta' dawn il-problemi. Memx garanziji għal salari u nafu il-fat il li ma nistawx namlu svalutazzjoni tal-monita se tobbligana illi innaqsu eh, il-salari tal-ħaddima. Ma nistawx aħna noħol u politika ta' espansjoni minar ma noħol u anki iktar impigi. Però irridu aħna verament nġildu kontra l-effetti u niddu nġildu kontra l-kawzi ta' dawn l-effetti ta' dawn, ta, ta dawn il-mart kbir ta' soċieta. Grazzi, sur Martan. Jena nitkellem flokki signora Bizotta. Bizotto, jekk aħna narawx għalet il-kollega Lopez, kif qalet il-kollega għagġeja, l-istess kawzi qed provokaw l-istess effetti u aħna konvinti li dan huwa l-politika tal-Unjoni Ewropea għal dawn is-snin li għaddew u aħna blemendi emendi tagħna din id-darba se nkunu iktar rigorużi. Tkellim fil-qosor ħafna u xek. Grazzi ħafna tajt il-President.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 jimxu tajjeb oħrajn le, hemm differenzi fl-opportunitajiet u għanna bżon għal daqstant strumenti biex nizguraw li kun hemm opportunitajiet indaqs għal kulħadd. U għet jistaj dur l-Europa kollha u jara li mumma l-politika li qegħdin jaħmu tajjeb fuq l-automazzjoni is-sistemi kollha eh, eh, li huma riskju Il-proċessi ta' automazzjoni u digitalizzazzjoni uħol u opportunitajiet il illum ipermettunna nizgoraw li kull min jiex barna mill-bliet, li per eżempju, ikollhom l-istess opportunità grazzi għall-automazzjoni. U dan huwa punt illi ġi misħuq fir-rapport. U anke hekk ngħidu li d-digitalizzazzjoni u l-automazzjoni tista' tinbidel, tista' tbiddel is-suq ta' xogħol għaliex ċerti professjonijiet se jisparixxu, allura rridu nedukaw il-persuni nagħtuhom l-arfin li għandhom bżonn biex biex jilħu l-impigi li jishtiqu allura l-automizzazzjoni u la digitalizzazzjoni mandiġ tiġi konsiderata bħala uh, effett negattiv. Aħna nafu illi il-komunikazzjoni IT se jkollhom bżonn ta' 20,000 persuna iktar u dawnu ma kollha pigi għal ċittadini tagħna. U aħna nħossu koll irridu rridu nagħmlu taħriġ għal ħiliet tal-komunikazzjoni tal-IT fl-iskejjel u l-iskejjel għandhom jibdew propju minn meta jkun użar in-nies, meta jkunu tfal. Il-Kumitat FAM ħarġu b'opinjoni biex temenda din l-opinjoni u aħna fil-Kumitat tagħna ipprovajna eh, nisħu fuq il-pożizzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol. Aħna hemm ħafna nuqqas ta' eh, ugwaljanza rajna illi ħafna drabi din nuqqas ta' gwaljanza illa hemm ħafna snin u ridu aħna nirsolvu dawn il nuqqas nuqqasijiet, speċjalment meta niġu għal bilanċ bejn il-xogħol u l-ħajja familjari. Irdu diskutu anki kwistjonijiet ta' drittijiet tal-pensjoni u kif in-nisa dejjem iridu jitrattaw id-dinja dejjem iktar digitalizzata. Għanna il-ospiti li qed jistennew barra u jiena żgur li nistgħu nisimgħu minn Superinski u Lopez fil-qosor. Iva, minuta waħda, tliet punti. L-ewwel net il-paragrafu numru 1 tar-rapport jgħid mod espliċitu illi il-nuqqas ta' ugwaljanzi qegħdin jeddu il-futur tal-Unjoni Ewropea. Kull diskussjoni illi għandu jkonna fuq dan eh, nirridu niftakru li dan għal futur tal-Europa. Mbagħad it-tieni punt, paragrafu 21. U din hija talba lejn il-Kummissjoni appell lejn l-Stati membri biex jisaħħu id-drittijiet tal-ħaddiema u ikkatru il-bargaining power tal-impjegati. Nistgħu nitkellmu fuq ħafna affarijiet, però dan huwa punt importanti biex inkunu nistgħu niġildu kontra nuqqas ta' gwaljanza u l-Kummissjoni għandha impenn hawnhekk biex ikun espliċita u aggressiva. U tielet punt illi imsemmi fil-nota spiegativa, ċoe il-nuqqas ta' ugwaljanza li qed tikber dejjem fl-istati membri bejn il-klassi medja u il- klassi u l-setturi l-oħrajn ta' soċieta. Dan għet joħlo social dumping għanna ħafna problemi mux se nidħol fid dattali jina prezentajt emendi unkun nistan id-defendijom. U nikkonkludi billi nistiden il-kollegi kollha jitkellmu b'mod ċar fuq l-importanza ta' dan il rapport un natu messaċ verament ċar. Grazzi sur Lopez laħar komment. President fil-qosor ħafna l għonet neringrazzja kollegi kolla tal-kommenti li għamlu, kontribuzzjoni u l-emendi li prezentaw anki għad-diskussjoni tal-lum. U bekk inkun nistaw ntejbu instrument li nistaw nużaw anke kanna differenzi aħna kollha naqblu fuq il-fatt li rridu niġġieldu kontra dan nuqqas ta' ugwaljanza. Jien nixtieq ngħid tliet punti. Ħaġa importanti hija illi għal ħafna snin aħna ħsibna kif nistgħu nigarantixxu tkabbir biex nigarantixxu ridistribuzzjoni. U issa irridu namlu ridistribuzzjoni biex nkunu nistaw noħol u tkabbir. U dan huwa importanti ħafna, speċjalment issa wara l-kriżi ekonomika. Mhux biss rridu nikbru biex nkunu nistaw namlu ridistribuzzjoni, ma rridu namlu ridistribuzzjoni biex nkunu nistaw noħol u tkabbir. Aħna maħnex interessati biss għad-distribuzzjoni, għal-distribuzzjoni, ma anke għal opportunitajiet ugwali Eh, eh, u ġust dan il-soċietajiet li jahlu inqas għandhom iktar possibilitajiet ta' tkabbir. Aħna rridu niggarantixxu dan hemm għal daqstant relazzjoni bejn il-ħela u l-opportunitajiet il-das. Aħna rridu nħol noħolqu soċjetà opportunitajiet. Din il diskussjoni u wkoll hija buta mal-leġittimazzjoni tal-proġett Ewropew. Breċetti differenti u b'viżjonijiet differenti ħana kolla nistaw naqblu u anki għanna kolla kemm aħna lan illi eh, eh, nitkelmu għal ċittadini kollha. Il-kalendarju għal dan il-rapport ehm, huwa f'Novembru il-diskussjoni fil-plenarja. Issa nixtieq jina nilqa l-Sinjura Antonopoulos li huwa l-Ministru Grek għal eh, solidarità soċjali u għal impigi u aħna ħadna d-deċizjoni li nistidnu kammek fil-komitat tagħna peress li aħna impenjati eh, fi situazzjoni fil-Greċa. U anki aħna nilqaw li sur Nikolas Schmidt, il huwa ministru tal-Lussemburgu tal-impiegi eh, u tal-xol u għal-ekonomija soċjali u tas-solidarietà. għajna miegħu iktar minn darba fil-presidenza Lussemburgiza u nerġaw għaw fil-komitat tagħna. Nista issa nati il-mikrofonu lill sinjura Antonopoulos. Grazie, Presidente. Nirringrazzja tal-istedina ġentili biex nidiskuti ma'kom kwistjoni ta' tħassib mhux biss f'pajjiżi fil greċja imma anki kwistjonijiet problemi? Le. Illi jina inħoss kwistjonijiet illi jinkwitawna il-koll. L-għunnet għu nishtiqna ħaġa fuq il situazzjoni tal-qat fil-Greċa f'dawn l-aħħar snin Fil-bidu ta' krizi kellna 375.000 persuna minar xogħol. U bil-krizi u l mizuri ta' austerità li ġew adattati f'pajjiżi, il-qat sploda u wasal għal miljun 370.000 minn 7.5 eh, morna għal 27.5 fil-mija ta' qat. F'dawn il-snin miks ta' politika introdotti tal-gventana, mill-gventana, irnexxielu jwaqqaf dan il-dizastru soċjali, dizastru ekonomiku kol, li laqat il-popolazzjoni u l-SMEs fil-Greċa. Il-rizultati, għalix marix nitkellem għal ħafna ħin biċifri, il-rizultat huwa illi il-qat issa nizel mill-26 għal 27 fil-mija illi kellna fl-2014 u dana ġara f'ambjent fejn illi il- policies ma kienux permessi biex jippermettu il il-pajis jimxi uh, eh, mod maġġel. Il għad fost iż-żazah fil-mija, il-brain drain f'dawn naħar sentejn u nofs naqqasnih u u aħna fiduċuzi illi bluzu ta' mix ta' politika tal-gvern u politika specifika għall-impigi u l-appoċ li nirċevu minn l-Fond Soċjali Ewropew wassal għal riżultati pożittivi. Aħna kellna bżonn nimplementaw malajr bidliet gbar fil-programmazzjoni u fil-implementazzjoni ta' politika tal impiegi attivi problema fil-Greċa hija li m'hemmx offerta ta' impiegi, hemm bżonn ta' taħriġ illi kellu jisir però b'mod immirat ħafna biex man b'mod illi ma nistawx naħlu risorsi u ma nistawx nużaw anki ċerti fondi tal-ISF. Mandomx politika ta' income support imma ta' impigi. U B'dan nesċinna niksbu riżultati tajbin. Aħna żviluppajna mekanizmu ta' diagnostiku għal bżonnijiet ta' su f'kooperazzjoni mal ba' soċjali u s-settur privat. Aħna identifikajna l-impigi u l-ħiliet li huma verament neċessari u għanna għal dastant suċċess ta' 35% dan jfisser illi meta il-persuni joħorġu minn dawn il-programmi ta' taħriġ l-35 fil-mija jilħu jiksbu impik u dan għu aktar oni mill-medja Ewropea. Però diffikultà li għanna fil-Greċa illi settur privat tkun kem tkun tajba il-taħriġ tagħhom u sussidi ma jistawx noħolqu il-impigi aħna nimplementaw anki eh, xogħlijiet pubbliċi innovativi fejn nistgħu nimpjegaw anki dawk il persuni li huma diffiċli li wieħed jerġa' jsipilhom xogħol isibilhom xogħol dawk li għandhom iktar minn 50 sena li lhom għada iktar minn 3 snin, 5 snin dawk il-persuni fejn laqasem persuna waħda impiegata biex ikunu jistaw jisibu xogħol temporani u għal 8 snin, però fl-istess ħin qegħdin jagħtu dawk is-servizzi u qegħdin itejbu l-infrastruttura żgħira illi għandha impatt ċar illi wieħed jista' jkejjel fuq il-komunitajiet biex nevitaw il-klientalizmu u nevitaw il-prassi negativi illi wieħed jista' jmaġna f'dawn is-sitwazzjonijiet. Il-problema illi għanna u dimna fil-pajis tagħna huwa illi hemm rati ta' qat li huma ħafna iktar oljien illum mill-medja Ewropea. Hemm ħames pajjiżi illum illi għandhom da e, iktar minn disa 10 fil-mija. F'pajjiżi oħrajn ma nix problema bil- għat e, ġenerali ma rata olja ħafna ta' għat fost iż-żaza. U f'ħafna pajjiżi oħrajn għandna l-problema ta' għat e, fizmini twil. U ċerti korti partikolari u għan possibli li nsibulhom xol. fil esperienza ta' għana naraw il li dawn huma il-ħaddiema il ħaddima il ħaddiema iktar anzjani li ilom għada għal iktar minn sena għandhom diffikultajiet gbar fit-tfittxija ta' impik. Il-problema għandu żewġ fronti. Parti waħda hija fuq eh, pakket ta' politika makroekonomika li aħna nimplementaw li ma tippermettix illi l-pajizi joħol u bizzejet impiegi mm, ma nistawx noħol u l-impiegi biexej għandu jkun is-settur privat għanda tkun l-ekonomija li taħdem skont il-prinċipi ta' uh, ekonomija soċjali. U dan huwa settur pubbliku skont l-bżonnijiet li għandu. Jekk aħna nimplementaw politika mikroekonomika li ma tippermettix it-kabbir, aħna ma nistawx noħolqu l impiegi Minnaħa l-oħra, ekk aħna nħarsu lejn l-intervenzjonijiet biex nappoġġaw il-kreazzjoni tal impiegi għal persuni għada, dak li aħna nsejħula politika uh, attiva, ċerti pajizi mandomx bizzejiet spazju fiskali biex ikunu jistaw jirsolvu jaffaċċaw il-problemi ta' ċerti segmenti tal-popolazzjoni, jew anki tal-popolazzjoni ġenerali. U f'dan, f'moħna, li aħna bdejna konversazzjoni l net mal-Ministru tal-Lussemburgu xi sena ilu. U wara dan mal-Ministri tal-Xol ta' Spanja, Portugal, Slovenia, Italia, Franza. U dawn il-ministri kolla għarfu illi aħna għanna problema komuni. Kolla kemm aħna għarafna illi hemm intersezzjoni bejn il-politika ekonomika u politika soċjali bħala appoċ tal-persuni għat. U aħna hawnhekk edinaw biex niprezentawlkom proposta biex tistaw intkom tikkonsidraw u tiddiskutuha biex nkun nistaw infittxu kif nistaw intejbuha u nistaw nimxu il-qoddim. Il-proposta hija din li sanajt. Jekk aħna nikkonsidraw il-patta stabilità u tkabbir u l-flessibilità illi hija possibbli u li għandha tkun possibbli <coughs> il wieħed implementa f'dan il-kuntest. Il-pajjiżi li għandhom rati ta' għat ta' żmien twil eh, fost il-ġenerazzjoni eh, iktar anzjana jew anki fost dik iktar eh, zazua għandu jkollhom il-possibilità li jonfqu u li jinvestu fuq il- forza tal-ħaddima dik ċifra ekstra li hija neċessarja billi l-ewwel net jiġu identifikati risorsi ekstra u jeżistu dawn u sensom sensemmi waħda minnhom imma l-iktar importanti għal dawk il-pajjiżi li għandhom diffikultajiet ta' qat mm, ma rridux ninsew li l-qat huwa il-manifestazzjoni ta' diffikultajiet ekonomiċi li għandna qudiemna jew inkella ta' problemi speċifiċi li għandhom ċerti korti ta' ħaddiema għal raġunijiet differenti. F'dawn iċ-ċirkostanzi, anki jekk pajis għandu il-possibilità li jonfo nofs perċentuali u anki perċentuali waħda tal-GDP biex jappoġġaw il-forza tal-ħaddima, aħna ma nistawx illum nonfqoħda imħabba il-miri li għanna fil-pat ta' tkabbiru stabilta. Għax ek namlu dan inkunu għedin nuf U allura fil-kalkolu tal-deficit primarju li ċerti pajizi jista għandhom il-permess li jkollhom sa' eh, 2.5% jew nkella f'pajjiżi bħal Greċja li għandna l-obbligu illi nipproduċu kull sena eh, surplus primarju. Jekk aħna E nikkalkolaw dawn il-fondi ekstra, anki euro wahda biss, inkunu edin naffetwaw il-mira u ma nkunux nistaw nilħuwa il-mira. Allura, emżon li kolna xiftit spazju biex nkunu nistaw nikkonsidraw li dan it-tip ta' nefqa għandu jkun ikkonsidrat bħala investiment. Għax dan huwa investiment fuq il-kapital uman, fuq il- forza tal-ħaddima u investimenti li huwa pa soċieta soċjetà imma anki pozitif għall-ekonomija. Meta nkunu nistgħu natu dan il-finanzjament ekstra illi jirċevu il-persuni għad dana jirġa jidħol fl-ekonomija minnaħa tagħhom fil-komunitajiet Ehm, għax iżidu l-level ta' konsumi tagħhom. U għat li huma qed jipproduċu u għandna nippermettulhom illi ma jiġux esklużi mis-soċjetà u fl-istess ħin ikunu qegħdin jiġġeneraw dak il-ftit ta' forsa fl-ekonomija fuq livell lokali biex joħolqu anki impigi ġodda. Allora il-kwistjoni eh, hija kwistjoni li għandha żewġ fronti kif nistaw aħna naħsbu b'mod kollettiv u kreativ biex inkunu nistaw nallokaw risorsi ulterjuri neċessari għal ċerti pajizi minajr ma ma nkunu għedin niksru il-miri eh, skont regolament tal-deficit annuali u anke għal dawk il-pajizi li mandomx il-possibilità illi jisibu risorsi fl-ekonomija tagħhom interna. X'nistgħu nużaw bħala strumenti biex nejnuhom ħalli jsibu dawn ir-riżorsi. U nixtieq nagħlaq minn nagħmel żewġ proposti. Bħala medja fl-Ewropa aħna nonfqu nofs perċentwali ta' GDP biex nappoġġaw il-politika ta' impiegi attiva għal dawk il-pajizi kollha illi bħala medja għandhom 9.5 jew 10 fil-mija ta' qat. Tkun ħaġa ġusta jekk pajjiż li għandhom l-20 fil-mija ta' qat e, illi din il- nofs perċentuali, inżidu għal perċentuali sħiħa. Ija ħaġa tajba illi dawn il pajizi ikollom il-permess jonfu u jinvestu fu il ħaddema illi huma qat u mux it-tort tagħhom u importanti li nkunu nistaw nonfqu dawn il rizorsi ulterjuri li jinħolqu u li dan ma jiġix kalkolat kif semmejt qabel bħala nefqa ulterjuri imma għanda tiġi trattata bħala investiment fil-futur tal-pajis għal zazah li ma jistawx jisibu xogħol għal dawk il-ħaddima li ma jistawx jisibu impek u għal daqstant mandux jidħol fil-kalkulu tal-dejn. Dan huwa l-ewwel tip ta' filosofija li rridu aħna nimpenjaw ruħna fihom. U t-tieni punt huwa minn fejn ġejjin dawn ir-riżorsi. U meta wieħed iqis l-impenn illi ddikjara l-President Juncker illi nużaw parti illi aħna insemmu il-pjan ta' Juncker, Juncker Plan, għal investimenti illi ċerti ċifri għandhom jiġu użati. Il-proposta hija illi l-5% tal-pakket totali jiġi allokat lejn dawk il-pajjiżi illi għandhom diffikultajiet gravi ta' nuqqas ta' impigi u illi jintefqu dawn iċ-ċifri biex ninvestu fil-forza tal ħaddima u illi meta meta jkunu lesti għad kabbir biex jihdu dawn impiegi. Jista' jkun hemm anki proposti alternativi eh, kien hemm proposta għal Fond Ewropew għall impigi kien hemm proposta illi in-nefqa mill-budget Ewropew <coughs> għandu jizdiet għal dawn l intervenzjoniet soċjali li fil realtà huma anki intervenzjoniet ekonomiċi. Għax għandhom impatt pożittiv anki fuq dawk il-familji u dawk il-komunitajiet u b'dawn iż-żewġ kwistjonijiet jiena nħares l-qudiem lejn diskussjoni kostruttiva fuq kif nistgħu nagħmlu progress hawnhekk. Dan jista' jkun l-ewwel pass illi dan il-komitat jiddeċidi għamest arrija pubblika illi jagħmel proposta għal biex tiġi adottata riżoluzzjoni fil-futur illi jistaw jisiru titjib ta' din il-proposta il nsibu mezzi biex noħolqu dialogu soċjali fuq din il-kwistjoni u nimpenjaw ruħna f'pajjiżna u bħala Komunità Ewropea mal-Ministri tal-Finanza. Jiena nħares il-qudiem biex nisma' x'inhuma ir-rakkomandazzjonijiet, l-opinjonijiet u l-proposti tagħkom u nerġa' nirringrazzjakom għal darbohra tal-li smajtuni u tajtuni l-opportunità nkun ma'kom illum. You very much, uh, we have, uh, we don't... Grazie ħafna. Manni ħin da skem xtaqna naddi il-mikrofon l-istor Schmidt tal-ewwel intervent. Grazzi u ta' pjaċir illi nerġa' nkun hawnhekk prezenti. Huwa ta' pjaċir li nkun marbut ma' din l-inizjattiva kellna l-opportunità nitkellmu fit-tul dwarha. Minkejja li aħna tassew kontenti l situazzjoni tal impiegi fl-Unjoni Ewropea qiegħda titjieb, żgur dan ma jirflettix l-immaġni u realtà kollha għaliex il- Qat fost iż-żgħażagħ il-qat tal-medda twila jibqa' għoli fl-Unjoni Ewropea kollha 3.5 miljun żgħażagħ mingħajr impjeg fl-Unjoni Ewropea. Din is-sitwazzjoni hija drammatika f'bosta pajjiżi speċjalment għal dawk il-pajjiżi illi jistgħu li fatuma effettwati mill-kriżi Din miex situazzjoni li nistaw naċċettaw faċilment bħala Ewropej. Għalda stant, naħseb li għanna niprofaw nsibu dejat ġodda oriġinali u iżjed effettivi sabiex nġildu dan il-problema tal-qat fost iż-żazax il-qat tal-medda twila li ħafna drabi huwa marbut ikollok żgħażagħ fil-qat tal-medda twila. Jiena mm, għandi għalbi ħafna din inizjattiva għaliex sentejn ilu kell opportunità li nkun il-President għal konsil EPSCO kont bdejt diskussjoni dwar dak li jiena seħħejt il-garanzija taż-żaza jew l-inizjattiva taż-żaza u l elen l-lin kien il-ħolqin ta' impiegi li xil koll indunajna u da' ġimistqar illi taħriċ anki riformi strutturali tal-suq tax-xogħol il-servizzi ta' pek pubbliku fatuma importanti li xistaw jitejbu biex t-tjieb il-situazzjoni b'mod partikolari fejn il-qat u għatantoni bħalma jafu bosta pajizi illi ma skuża timbidel l-sitwazzjoni. Aħna għanna situazzjoni li għedha teffettwa b'mod partikolari l iżdazax u anki lil nies ta' etazi ta' avanzata li mistawx isibu xogħol da stant. Irridu naħsbu b'mod differenti permettu li nsemmi espert wieħed fil-politika espert fi bil Pubblika publika survisor li ftit ta' xhur ilu kien il-kap ta' servizz ta' impjeg pubbliku fil-Ġermanja qabel ħalla il-pożizzjoni tiegħu qal fil-Ġermanja fejn is-sitwazzjoni ta' stan favorevoli wkoll hemm problema tal-qatt tal-medda twila. Huwa qal nistgħu ninvestu miljuni, biljuni f'dawn in-nies b'taħriġ eccetera, mhux se jsibu xogħol fuq is-suq tax-xogħol normali. It-teorija ekonomika tal-limna illi iżjed ma dum fil- il-barra mis-suq tax-xogħol iżjed id-dum ma Iżjed ma seba diffiċli mbagħad biex terġa' tidħol lura fis-suq tax-xogħol. It-teorija l xar huwa qal irdu noħolqu impjiegi għal dawn il-persuni ma ħallu ħalluhom barra s-sistema jiswa iżjed soċjalment ekonomikament iżan anke finanzjarjament illi ma timpjegomx milli li toħloq għal għalihom u tihom perspettiva ġdida għal dastant bħalissa fi għedin nitkellmu dwar il-pilastru soċjali f'mument fi qegħdin nitkellmu dwar il-riflessjoni u revizjoni tal-żona euro Fil-fatt il-qat huwa ola fiż-żona euro milli barra. Aħna irridu nintegraw dimensjoni ġdida għal ġlieda kontra l-qat fost iż-żgħażagħ u l-qat tal-medda twila. Il-ħolqien ta' impjegi li ikun fil-qalba. Il-garanzija ta' żgħażagħ iva approċċ tajjeb miżura tajba iżda bil-garanzija ta' zazax biss, Hawnhekk niftaħ parentesi għanna bżon ta' eżiet finanzjamenti li għadu maġġuġu zgurat, il-garanzija ta' zazah weħeda ma tizgurax li kunem sejbin tampik, għal dastant il-ħolqin tampiki fil-qalba. Il-plas soċjali rridu norbtuħ ma' din il-kwestjoni tal-ħolqin tampiki, mod partikolari fejn kont nitkellmu dwar il riforma tal-gvernanza ekonomika taż-żona euro Dan irtikun ikun fil-qalba ta' tħassib tagħna tal-isforzi ta' riforma tagħna. Hemmhekk hemm l-idea tal-kapaċità fiskali. U Maria Rodriguez sejra sumur lura għal dan illi jista' jkun anki kontribut siwi. Iżda l-flessibilità u l-pakkett ta' stabilta u approċċ tajjeb billi tolqot li dawk il huma leżja taffetwati, speċjalment mill-lat sal qat għal-medda twila, bil-investiment għan il-għadin s situazzjoni naqas dik fizika tagħhom aħna qegħdin inxekklu situazzjoni fizika għax qegħdin noħolqu xkiela tkabbir. L-uniku mod fl ħar mill-aħħar ser ikun l kupru ekonomiku tkabbir illi jippermettu is-sitwazzjoni sabiex titjieb għal dastant tinja tassew tassew meħtieġa. Dan huwa dan kien dibattitu fil-Parlament kien hemm talbiet għal introduzzjoni ta' iżjed flessibilità b'mod partikolari b'rabta mal-politika ta' tkabbir u l-politika ta' investiment fil-pajjiżi kollha mhux biss dawk li qegħdin minn għadej xi proċessi partikolari, din il-flessibilità hija meħtieġa li żjed minn dawk il-pajjiżi li qegħdin jaraw għat oli u tkabbir baxx. Mela, il-brain drain naqas. tan huwa pożittiv għal pajjiżi kollha illi għandhom livell għoli ta' għat fost iż-żazza. Għalix minn daqiet nisma minn jgħid dawn mm, m'għandhomx problemi dawn iż-żazza jistgħu u minn pajjiż għal ieħor. Iżda dan ifisser illi fejn kien sar investiment fi zaza, dawk iż-żaza li l-izziet li huma kwalifikati jitilqu min sejjer ħalla s dejn il-pensjonanti dawk li huma l-inqas produttivi il mobilta tista' tikkontribwixxi biex ittaffi il problema z soluzzjoni għal-problema jiexum. Għalla stant, hemm bżonn taħol in ta' għafas. Diligenti u adegwat, iżda hemm urġenza biex nuru illi l-Ewropa fil-fażi li għaddejjin minna issa hija wkoll qiegħda titratta il-problema tal-qat fost iż-żgħażagħ fil-pajjiżi kollha u l-pajizi kollha speċjalment taw kelli l-iżjed illi jeħtieġuh. Okay, thank you for those. Grazzi għal dawk l-introduzzjonijiet passoltu il-ħin mhux favorina di ismijiet fuq il-lista tiegħi. Għandil Purinski, Konova, Rodriguez, Jongerius. Uh, and um, uh, I don't know. Uh, Fontoulis, Regna. Ma nafx għandix l-ismijiet kollha. Sawa, Agnes Jongerius, l-ewwel fuq l għaj, jekk joġbok, komment konċis kemm tista' ħajtkellem fil-qosor. Nixin esprimi l-gratitudni tiegħi l-kollega Griega tal-proposta u mhux besta li ħarġet bil-proposta iżda tal-li dalet l-Ewropa biex tikseb appoġġ u anki appoġġ mill-Parlament Ewropew. Huwa għamennu li l qat fost iż-żgħażagħ forsi il-problema mhix mifruxa bl-istess mod fl-Unjoni Ewropea kollha iżda hemm irkejjen fejn il-problema hija stiża u profonda. Il-kollega tiegħi semma il-gwaljanzi li qegħdin jikbru u l-effett li dan għandu fuq l-iżviluppi soċjali fl-Unjoni Ewropea. Mela il-mistoqsija tiegħi din. Aħna l nafu li qegħdin nistenna l-elezzjoni Ġermaniża. Ħadd ma jsemmiha iżda dejjem preżenti. Bħala ħsieb. Jridu nkunu nafu min ħajkun jagħti imexxi l-iżviluppi Ewropej fis-snin li ġejjin. Għal dastan naħseb nistgħu ngħidu li għandna bżonn ta' proposti konkreti f'Ottubru għaliex imbagħad hemmhekk inkunu għandna idea ċara. Nixtieq nuża xogħolok biex naraw kif nistgħu f'dan il-kumitat naħdmu fuq xaġa li tasal f'ħin opportun. mhux riżoluzzjoni li ndumu nkarkru biha safrar. Għaliex l-opportunità taf tkun li qed intilfet. Is-Sur Smith semma l-kwistjoni tal-pilastru soċjali, riforma tal-ewro jekk qed nitkellmu dwar ħolqien ta' impjiegi hemm anke din il-paper tal riflessjoni dwar il-globalizzazzjoni u x'sar minn dan il-lat għal Rebeħu tal-lifa minn dan il li x m'hemmx proposti mill-Kummissjoni Ewropea għal wara il-pass li jmiss xinu għadda stat nistgħu naraw kif nistgħu nimxu b'mod effettiv u konkret illi ikun jista' jitressaq meta nkun għaddejjin mill-fażi prinċipali tal-proċess. Signor Zemessa. Ja, vielen, vielen Dank. Äh, Grazie ħafna, Iva, jena kontenta ħafna li intom mestedni li tkunu għawek maħna fil-komitat illum jena naħseb illi hija xi ħaġa interessanti illi ikun hemm li qed naraw li hemm diġà kooperazzjoni bejn il-Ministri Reġinali u minħabba li fit żona euro hemm bżonn li tittieħed azzjoni. Aħna nafu li hemm ċertu pajjiżi illi ma jistawx iżommu ma l-iżviluppi nżommu ġurnati ma l-izviluppi fis-suq tax-xogħol u qegħdin jitkellmu fuq emerġenza soċjali. U aħna rridu naraw l kundizzjonijiet qafa speċjalment fiż-żona euro ma jkunux qegħdin isiru biss bħala reazzjoni għal dawn l-iżviluppi għal din raġuni jiena naħseb li proposta hija interessanti ħafna. Inti qegħdin titkellmu fuq 3.5 miljun żagħżugħ żagħżugħ li m'għandhomx xogħol bħalissa. Nafu li dinja parti kbira ħafna qegħdin titkellmu intom fuq 45% taż-żaża. Iżda aħna ma nistgħux nibqgħu għaddejjin hekk, jiena naħseb li l-proposta hija pjuttost interessanti. Pereżempju qegħdin ngħidu li minnaħa l-infiq li huwa verament importanti għall-attivazzjoni tal-politika tax-xogħol m'għandix biss tkun meqjusa mill-perspettiva ta' dejn hemm bżonn li konna eh, l-perspettivi tal-patt ta' stabilità ta' tkabbir fl-istess ħin aħna nirreferu għall fsi ħalli naraw li aħna nisqu hawnhekk fuq dak li qegħdin nofru ġifieri li 5 fil-mija joħroġ mill-fond soċjali, ftit mill-lefsi u kollu njen nasab li f'dan rridu verament nkomplu nisqu fuqu ħalli nimplementaw. minn minnek nishtiq illu ressaq kommentiħor. Fil-Ġermanja tal-Vant, fis snin design, aħna kanna verament problemi kbar industrijali, kien hemm mijiet ta' eluf ta' xogħlijiet li ntilfu millum għall-għada u minnajr ma kieku ma kellniex anzi politika attiva ta' suq ta' xogħol kieku kien hemm ħafna nies illi telqu mill-Lvant tal-Ġermanja biex marru fil-punent tal-Ġermanja u jiena naħseb illi hemm bżonn li ninvestu iktar, ninvestu iktar fil-bnedmin, fil-ħaddiema, nappoġġaw il-kumpaniji iż-żar, ngħinuhom ħalli bekk ikun jistgħu jħadmu iktar nies huma jekk ma nagħmlux hekk din mhix solvilna problema kollha forsi, iżda għalmenu toħloq iktar opportunitajiet u tevita li kunem ħafna nies li jaqgħu f'xi depressjoni. Ġifir importanti li nkunu iktar attivi u anka aħna ħana analizzaw il-proposti b'mod iktar konkret. Qed neħu gost ukoll fuq dak illi diġà għalina naħseb li ma rridux noqogħdu nistennew fuq li ma reġjun ħajkun attiv, Issa irrit naraw li ma reġun fl-Unjoni Ewropea ħajkollhom ukoll l-istorja tagħhom. U aħna fil-Ġermanja għandna l-istorja ta' sin design u nafu kemm importanti li aħna nappoġġaw lil bnedmin u l-ħaddiema u mhux biss noqogħdu nibbażaw rwieħna biss fuq tbassir eh, ekonomiku li jista' jxekkel l żona euro mhux immaxxina l qudiem Grazzi. Thank you, Madam Weber. Grazie, Signora Weber. Thank you, Chair, and I want... Grazzi, nixtin ringrazzja l żewġ ministri għal prezentazzjoni taħħom, prezentazzjoni importanti immens. Għandi tlet mistoqsijiet konkreti, partikolarment iżda mhux bess għan l-Sotokopoulos. Intomattu illi F'xi sentejn il-qat naqas b'5-6% kif għamiltu dan permezz ta' investiment mill-istat, mill-kapitali grega, investiment barrani, privat. Imbata, nixtieq nsemmi l-idea tal ħtiġijiet tal l-ekonomija u t-taħriġ għal dawk il-ħtiġijiet dan sar fondi tal-gvern jew anki kien hemm involviment privat għal taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema dwar l-idea ta' flessibilità tal-pat fiskali. Naħseb hemmhekk il-kwestjoni li l-iżjed hija waħda taħraq huwa illi eh, iż-żieda tintuża għal zida fil pagi inti sux semmejt il-ħolqien ta' impjegi. Kif nistaw naraw dan l-appoċ għal-ħolqien ta' impjegi? Mod konkret, x'tip ta' assistenza tista' tingħata b'appoċ bil-pakkett? Laura Agia, please the floor. Laura, Fidek. Grazie, Presidente. Grazie, Presidente. Grazie il ministri il tawna stampa, ma nafx kem din stampa ja wahda waħda li rifletti r-realtà. Inti semmejt ta' żieda ta' l impiegi fost iż-żazaha. Titjib mill-lat tal-impiegi forsi qegħdin ninsew noddu dawk li huma inattivi jew dawk li minn pajjiżek u pajjiżi telqu għaliex m'għandhom l-ebda opportunità. Il-kalkolu ta' dawk li huma inattivi joħloq riżultati tal-waħx. Jiena nitkellem dwar l l esperjenza tiegħi 130,000 tal minn pajjiżi żgħażagħ kollha s sena li għaddiet. Forsi għandna noddu dawn għanna noddu l-dawk li mandom ġejjini f'pajizom, mandom possibilta jisibu xol, ma jistudjawx, illi għaz bissuma imnizla fil-ċentri tal-impiek, illi sempliciment għataw album bħalma situazzjoni tal-impjeg hija importanti iva li tafas fuq il-ħolqien ta' impjegi fil-Greċja se tittoħlo fl-ħar mill-ħar dawn l ta' t tinċentivi l-kumpaniji za l-kumpaniji tikolam il-possibilità illi id-daħlu n-nies kif nistgħu nappoġġaw l-imprizi fejn iddeċiedu li ninvestu u kemm huwa kbir l-investiment li għandna bżonn ta' għanna bżonn nifmu illi se snin ta' austerita ma dewewx maris terminali ma naħsibx illi btin id-deċizjonijiet, dwar id-deċizjonijiet ekonomiċi, lanqas il-Feniċi Arbija ma tista' teġa' tqum mill-irmiet. Wara dan it-biċċir ta' dan l-aħħar snin se posa l waqt li ngħidu li rridu bidlu direzzjoni. L-aħħar self ta' 8 biljun euro illi wasal b'kuntentizza u ċabċib kbir wasal fl-ekonomija reali, Ministru introdu l-ekonomija soċjali dawk it biljun euro li netaw pala self l-Greċja inti bħala politika soċjali kemm waslulek, kemm staj suża l-politika soċjali attiva, kemm tfal waslilhom bukkun, kemm kien hemm min kellu garanzija l saħħa pubblika bi tmien biljun euro. Naħseb l-qas wieħed dawk il-flus li jingħataw bħala karità edin jintużaw biex jitħalsu l-interessi ta' dejn, iżda meta intom tkunu l estejtu tħalsu tbijaw anzi l-assi strateġiti tagħkom biex tħalsu d-dejn, xħajkun fadlilkom u x'se tkunu tistgħu tużaw bħala garanzija għall-likwidità biex tkomplu it-taffu it-bicċir tal-politika soċjali, biex għat kritika, kiena taljana, nifhem perfettament situazzjoni tijak. Ġejt, kiena ma kien Ministru Smith fil-Greċa, ftit ta' snin ilu, u kom minn kollox, kom il-sema, għednikom il-ġenna. Xin bidel fatjeni minn dak iż-żmien law xejn ma nbidel, bħalma jinbidel xejn f'pajjiżi Jina mill-Umbria wara sena in-nies pa' ċittadini tal-Marke, tal-Lazio, fiċ-ċentru kollha tal-Italja, għadhom jiexu fil-karozzi għax ġo container wara t-terremot. Nis jiexu fil-karozzi xejn ma tamel bxejn u jekk ma nitalmux il-flus ton fuq ma bżonnijiet, raħtiġijiet ta' ċittadini tagħna ħanerġu niltaw sena u nof soħra, forsi l-plazzeni, forsi għaw, forsi ximkien jħor, nitkallimu dwar xejn, xejn maħan esnamlu, grazzi. Mr. Perinski, floor is yours. Thank you very much, Madam Chair. Mr. Minister. Sir Perinski, grazie ħafna, Signor President. Il-proposta <coughs> ta'kom naħseb li importanti ħafna u għandha bżonn tkun appoġġata b'kull mod. Għal din raġuni jiena li proponi tlet kwestjonijiet um, ostra. L-ewwel nett jiena naħseb li importanti ħafna li nanalizzaw din il-proposta fil-kuntest ta' trattati bażiċi. L-artiklu 3 ta' trattat tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea tgħid li jekk aħna nkunu din nippromovu ekonomija tas-suq, aħna nkunu rridu nippromovu li kulħadd ikun ijat jaħdem. U naħseb li l-proposti tagħkom tal-flessibilità tal-pattu tal-investimenti soċjali tal efsi naħseb li għandhom jitqisu bħala l-ewwel passi biex aħna nimplementaw din ir-regola bażika. Mux nejdu għara, aħjar kuna ftit iktar flessibilta, naħseb illi l-iktar ħaġa importanti hija li konna din il-flessibilta biex aħna ikonna dan id-drittijiet li kuru rispettati apparti minn hekk jiena xtaqt nkunna naf ukoll jekk għandkom xi ideat fuq ir wol tal ftejm kollettiv. biex ikollna ah, xogħol suq tax-xogħol li jaħdem aħjar. Naħseb li din kienet waħda mill-kwistjonijiet illi iddiskutejtu flimkien ma' Trojka, iżda jiena naħseb li jekk għandna din nitkellmu fuq il-modelli ta' suċċess tal-Ewropa aħna naħsbu illi per eżempju fil-Ġermanja ir-rikostruzzjoni kienet abbażi ta' subja soċjali b'saħħitha ħafna u allura llum il-ġurnata fejn il-Greċja qegħdin inħarsu leha li din is-sitwazzjoni b'mod kompletament differenti milli konna dari ħarisna lejn il-Ġermanja. Jena naħseb illi U importanti ħafna li dan il-kumitat joħroġ bistqarrija ta' appoġġ ħalli id-diskussjoni tagħna tkun ibbażata fuq id diskussjonijiet tal-white paper. Fl-24 ta' settembru aħna nkunu qegħdin nistennew lis sur Juncker imbagħad joħroġ bl-evalwazzjoni min-naħa tiegħu dwar li ma xenarju jista' jkun l-aħjar u kif qalet is-Sinjura Jungerius anke mill-Ġermanja għanna nċifu dan il-messagġ jina naħseb illi għandu jasal dan il-messagġ li ma nistawx nappoġġaw dak li qed jintqal mill-Kummissjoni għandu jkun hemm azzjoni ta' vera u mhux klem biss fuq dawn il-punti li intom semmejtu iktar flessibilità fil-pakkett iktar rizorsi għal iktar investimentu, u naħseb li dawn jistgħu jkunu l-ewwel passi biex aħna nindirizzaw dawn il-problemi u l enin li għedha taffaċċa l-Ewropa llum. Tkellim tal-inqas minn 3 minuti. Grazzi ħafna Sinjura Kuneva Sajkjoġbok. Grazzi ħafna. Nishtiq nirringrazzja l-Ministri u nishtiq nirringrazzja wkoll l-Sur Schmidt li qiegħed jirrapporta minn perspettiva personali u koll, li naħseb l-istati membri fl-imkien ma l rridu jappoġġaw din il-proposta aħna. Għanna bżon ta' regoli iktar stabli, għal din raġuni għanna bżon li konna eccezzjonijiet mill patta ta' stabilità ta' tkabbir, għalli bekk dan ma jkunx kalkulat fl-imkien mad-din, minħabba li il-problema li għandha l-Greċja kif ukoll pajjiżi oħrajn hija l-qat u forum oħra tal-qad fiż-żona euro ifisser illi id-żona euro kollha kemm hi qiegħda tkun affettwata. U dan ukoll jaffettwa situazzjoni ta' tkabbir kien għadu kemm ħarġ studju wkoll fuq il-qad fuq fit żona euro. Waħna qegħdin naraw li l-kwota ta' dawk li jistgħu jaħdmu l ma jistgħux isibu xogħol. Hija pjuttost kbira u huma qegħdin ibatu ħafna minħabba li jistaw u jishtiqu jaħdmu, iżda ma jinsibux xogħol. Jiena naħseb li din il dan il-numru jista' jirdoppja jew jitripla saħansitra. U anka dan jista' jkollu effett qawwi ħafna fuq il-produttività fl-Ewropa. Il-proposta li tresqet illum għandha tkun appoġġata jiena naħseb u l-kumitat tagħna għandu jappoġġaw anka dawk il-pajjiżi li mhumiex affettwati minn din il-proposta minħabba li m'għandhomx problema tal-qatt għandhom jappoġġawha din il-proposta wkoll jiena naħseb illi dawn huma kollha problemi iżda aħna nitkellmu biss fuq id-deficit meta ikollna miljuni ta' nies li ma jkollhom xogħol. Grazzi ħafna Sinjura Anna Maria Rodriguez, jkjoġba. Grazzi ħafna Sinjura President, nasab nishtiq nirringrazzja lill ministri kollha illi ġewwa hawnhekk biex jitkellmu magħna u għatin jiffukaw fuq il-problema ewlenija. Naħseb li hemm xi ħaġa li verament mhijiex qed taħdem tajjeb fuq il-mod ta' kif l-Unjoni Ewropea da taħdem minħabba li hemm differenzi kbar bejn l-Istati membri. Kemm fir-rata tal-qatt, ħolqien tax-xogħol, ta' opportunitajiet ta' xogħol ġodda. Naturalment nafu illi hemm xiftit żbalji fil-politika nazzjonali Iżda aħna rridu narfu wkoll illi parti kbira tal-problema hija marbuta mal-mod ta' kif l-Unjoni Ewropea u żona Ewropea qiegħda u żona Ewro skużawni qiegħda taħdem u aħna rridu nbidluhom dawn l-affarijiet ma nistgħux aħna naċċettaw li jkun hemm makkinarju illi jista' jaġevola differenzi ekonomiċi dan irid jitwaqqaf irridu noħolqu kondizzjonijiet tal istati membri kollha biex joħolqu iktar opportunitajiet ta' xogħol u jinvestu. Naħseb illi għadna wasalniex fuq dan il-level u biex nagħmlu hekk irridu nerġgħu niddiriġu mill-ġdid il-politika ekonomika. Parti minn hekk naħseb li għandna jkollna kundizzjonijiet simili biex il-Stati membri kun jistgħu jinvestu fil-ċittadini u naħseb illi dawn iż-żewġ proposti li saru mill-Ministru ma' importanti ħafna li għandna nqisuhom minħabba li iva naħseb li għandkom raġun meta qegħdin tgħidu li l-istati membri għandhom jinvestu fil-ħaddiema, fil fin-nies, u dawk li għedin ibatu minħabba l-brain drain għandhom ikunu f'pożizzjoni biex jiżviluppaw investimenti soċjali fil-politika soċjali fil-edukazzjoni u fit-taħriġ u naħseb illi huma ħafna drabi jkunu limitati. Iva, għandkom raġun dinja, situazzjoni kritika, intom tafu li aħna innan involuti f'din id-diskussjoni. Fis-sena 2014 u 2015 aħna nixxina niksbu xi ħaġa illi waslet għal marġini zaħir ta' flessibilità <coughs> fiħdan il-patt ta' stabilità ta' tkabbir illi l-pajizi jistaw jinvestu biss meta dawn il-pajizi ma, jkunux għadhom għaddejjin mill proċedura ta' deficit eċċessiv dan kien l-unika marġini ta' flessibilità ma kienx biżejjed din biex aħna nqisu il-problemi kbar li għandhom ċertu pajjiżi mill-perspettiva tiegħi jiena naħseb li l-unika mod kif nistgħu nsolvu din il-problema hija li aħna rridu narfu l-ewwel nett li l-infiq u investiment soċjali. U aħna għadna ma wasalniex hawnhekk kemm fil-Parlament kif ukoll fil-Kunsill. Malli nkunu nistgħu narfu dan l-infiq bħala investiment, imbagħad aħna nistgħu ngħidu li l-Istati Membri għandhom jinvestu fin-nies b'mod tajjeb u dawn għandhom kollhom iktar ħin biex jagħmlu tajjeb għall finanzi tagħhom, jien biex qed ngħid li għandna għom, iżda rridu nagħtuhom iktar iktar ċans, iktar ħin. Din hija parti mis-soluzzjoni fil-fema tiegħi, iżda apparti minn hekk id-differenzi tant huma kbar illi jiena naħseb illi l-infiq nazzjonali għandhom ikunu komplementati permezz tal- dawk Ewropej, fondi Ewropej, għalhekk diskussjoni li ġik tal-waqt ħajkonna fuq il-qafas multianwali finanzjarju tanti hija diskussjoni importanti. Naħseb li rridu nagħtu iktar attenzjoni l pajjiżi li jinsabu f'diffikultajiet u anka fuq iż-żona euro naħseb li dan għandu jkun parti ewlenija mill-kapaċitajiet fiskali għad-żona euro. Jiena naħseb li rridu nimxu f'din id-direzzjoni u l-proposta ħarija tiegħi hija din. Illi aħna fil-Parlament u intom fil-Kunsill hemm bżonn illi norganizzaw dialogu tajjeb bejnietna ħalli bekk ma noqdux neħlu biss fuq da fuq id-diskussjoni eh, ta' min huwa responsabbli għal finanzi pubbliċi, jekk ma rnax nix niftemu fuq di żgur li aħna mhux ħajjir nexxina niftemu. Aħna għandna metodu. U nappella għalkom illi aħna ikonna u kol iktar interazzjoni, u iktar diskussjoni anke mal kollegi ta' konflikofin, nasib li l-istqarrijiet u l-kliem dejjem sabieħ iva, iżda f'termini prattiċi na nasib li l-semestru Ewropew għandu jpoġġi din problema fil-qalba ta' kollox. Naħseb illi rridu darba dejjem nelbu dawn id-differenzi fl-Ewropa. Inkella mhux ħajkunem hemm ġejjieni. Il-proposta tiegħi hija din li aħna rridu nikkonsidraw li nelbu darba dejjem dawn id-differenzi. Nibdew bil-konverġenza bħala wieħed mill-għanijiet ċentrali għas-semestru Ewropew fiċ-ċiklu li jmiss dan ifisser li nibdew diġà f'Settembru Ottubru. Grazzi ħafna. Ma tantx fadlilna ħafna ħin nittama li l-interpreti jkunu jistgħu jibqgħu ftit ieħor, ħallibek l-aħħar tliet mistoqsijiet ikunu jistgħu ikunu mistoqsija lill-Ministri u mbagħad il-Ministri ikunu jistgħu jikkonkludu fil-qosor l-Onorevoli Mella. Jiva grazzi ħafna, Senjura President. Grazzi l-Ministri. Għanna problema teknika. Print sistema tra interpretazzjoni. Tant tisemma. Issa. Din għandha x'taqsam mar ċirkolazzjoni ħilsa tal-ċittadini u naħseb illi qed naraw li l-brain drain u fenomenu illi se U naħseb illi fit żona euro nistgħu naraw li għandna żewġ punti perċentwali iktar għoljien minn partit oħrajn fl-Ewropa b'daf f'termini ta' qatt, aħna nafu illi qegħdin nitkellmu wkoll fuq dak li huwa il-kawża u mhux l-effett anke fuq is-sovranità u li konna kontroll sħiħ ukoll tal-miżuri tal-qatt. Naħseb li l-pat ta' stabilità ta' tkabbiru importanti ħafna biex ikun hemm iktar tkabbiru dak illi aħna smajna fu tkabbirja xi ħaġa li hija iktar fittizja rrid ikollna aktar relazzjoni tajba bejn il-pajjiżi. Rrid ikollna xogħol fuq livell multilaterali, bilaterali ħalli bekk niżguraw illi jkun hemm dawn il-garanziji li tant hemm bżonn. Grazzi ħafna l-Onorevoli Papadimulis. Grazzi ħafna nista' nitkellem fil-qosor. L-ewwel nishtiq nixtieq nirringrazzja liż-żewġ ministri kif ukoll lill-mistiedna tagħna għal din il-proposta. L-ewwel nishtiq nixtieq insaqsi jiena kif il-Kummissjoni il-Kumitat Ekonomiku anzi tal-Parlament Ewropew kif aħna fl-imkien magħhom nistgħu nagħmlu da xej ta' follow-up għal dan id-dialogu mal-ministri u ma' proposti eccellenti, jista' naħseb li bċertu mod rridu naħdmu flimkien. Ħalli naraw illi <clears throat> naħdmu tajjeb rridu naħdmu iktar mal-Konsill ukoll u l-Parlament Ewropew jista' jappoġġakom bisseħ. Grazzi ħafna, sal-Onorevoli Fontulis. Iva Kajena minna ħatjen nishtiq nirringrazzja lill-Ministri illi informawna ħafna informawna tajjeb ħafna fuq din il-proposta issa nixtieq nirreferi u nistaqsi mistoqsija lill-Ministru Grieg iva inti tkellimt fuq proposta ċara ħafna naħseb illi b'dak illi intijiet nistgħu nasbu wkoll fuq il-fatt illi il-gvern tagħna forsi solva problemi tagħna kollha tal qad U anka biex xogħol prekarju aħna nafu li din innaqsu il-qatt forsi veru li n-numri jonqsu iżda r-realtà hija li r-rati tan nies tan numru ta' nies li huma foqra qegħdin jiżdiedu ġifieri naħseb illi qegħdin ukoll jitkaċċew dawk li għandhom xogħol full time u minflok jitħadmu nies kontratti limitati bi-żmien, ġifieri aħna qegħdin naraw li tintużaw ukoll il-fondi statali biex tingħata l-għajnuna u naħseb illi intom tistgħu tikkonfermaw ukoll jekk jiena minn ser żball li soċjetà illi jekk eh, f'soċjetà jekk hemm xi li eh, jaqla xi mit-telf eh, euro jrid iħallas 50% għal din raġuni minħabba fek kulħadd jipprova jevita li ħallas din it-taxxa ġifieri naraw kif nistgħu nikkontribwixxu għal sitwazzjoni iktar stabbli. Aħna nafu li bħalissa aħna għandna eżempju ta' ħaddiema li jixtiequ li jirrispettaw dawn ir-regoli mill-finanzjament. U naħseb illi Hemm ħafna affarijiet li qegħdin isiru biex forsi nigwadanjaw iktar opportunitajiet u iktar ħin, iżda dan qed ikun ta' żvantaġġ ċittadini. Nafu għandna ħafna mistoqsijiet forsi mhux faċli li tweġibuhom kollha iżda għandna ċertu proposti konkreti kif tistgħu tisimgħu hemm ħafna nies li huwa verament qed iħossu li l-qalbhom ħafna sitwazzjoni. Nħossu għannis fil-Greċja u anka Eh, smajna l-Sur Papadimulis, aħna dejjem hekk għamilna kif qed tinti Sur Papadimulis dejjem pruvajna namlu hekk kif qed tinti meta pruvajna imbidlu l-Unjoni Ewropea. Forsi xi reazzjonijiet minnaħa tagħkom. Iva nħu gost ħafna li qed nara illi iva veru din mhijiex biss problema tal-Greċja dija problema Ewropea. Mhux qed nitkellmu biss fuq l-ispazju nazzjonali, iżda nitkellmu fuq l-impenn kollettiv. u fuq eh, dawn il-kwistjoni ekonomiċi u soċjali għadin ħasbuna. Nishtiq illi nwieġeb xi ftit mistoqsijiet. Kien hemm mistoqsija fuq kif aħna nistgħu nagħmlu tal imot illi naqsu il-qad, speċjalment f'ambjent fejn fis-sena 2015-2016 kien hemm verament ftit tkabbir nixtieq illi nihud l-opportunità biex ngħid illi aħna diġà bdejna bit-tendenzi tagħna biex nagħmlu riforma tal-suq eh, tax-xogħol b'appoġġ kbir mhux b'appoġġ finanzjarju biss, iżda anke kbira ħafna mal-DG Ambjent. Aħna kuntenti ħafna u li konna kapaċi diskutu il-problemi serji li aħna ħabbatna uċna magħhom u li skoprina li kien hemm speċjalment meta l-gvern qed kien hemm ħafna bidliet li kellna nimplementaw u għadna ma lestejniex ix-xogħol tagħna iżda mixin, mixin bil-mod aħna qed naraw illi l-fiq tagħna tal-Fond Soċjali Ewropew issa sar iktar razzjonali. Mem lebda euro wieħed illi qed jintefaq jekk aħna ma nkunux ċerti li ħajwassal riżultati pożittivi. Jiena nista' ngħid li f'ambjent verament diffiċli xina nidentifikaw dawk il-ftit eluf ta' xogħlijiet fej kien hemm bżonn ħaddiema, iżda ma kienx hemm nies illi setaw jaħdmu hemmhekk. Aħna rġajna ħarriġna dawk elf persuna illi setaw jisibu xogħol u fil fattuma sabu xogħol. It-tieni kwestjoni hawnhekk eh, problematika hija it-taħlita politika tal-mezzi politiċi jiġifieri għad għandna sistema ta' infiq ristret fejn aħna rajna illi nistgħu nerġgħu nilħqu għanijiet illi ma kellniex nilħu għom iżda fl-istess ħin it-taħlita ta' politika illi aħna implementajnija ippermettit l-istabilizzazzjoni ta' din l-ekonomija u wissa aħna mixin lejn iktar tkabbir. Kien hemm riżultati pożittivi u minħabba illi semma l mod ta' kif wieħed jista' iżid il-postijiet tax-xogħol huwa permezz ta' bidla mix-xogħol full-time għal xogħol part-time jiena nixtieq ngħid li veru kien hemm ħafna mill-partiti tal-oppożizzjoni li kienu qegħdin jgħidu hekk u kien hemm ħafna mezzi tax-xandir ukoll li kienu qegħdin uh, jirreklamaw din il-propaganda iżda mhux minnu jiena naħseb li bejn <clears throat> is-sena 2013 2014 kien hemm żieda tal uh, xogħol part-time meta mqabbel ma' xogħol full-time kien hemm żieda ta' 10.5 fil-mija. Illum il-ġurnata aħna biddilna din ir-rata le aħna naqqasnija iva naqqasnija b'xi mod fis-sena u nistax din ir-rata ta' Zita kienet ta' 2.6% l um il-ġurnata, aħna għanna 0.16% ġifirin nqas minn nofs perċentwal. U din ma saritx, ma kienieċ evoluzzjoni li ġiet weħida, jien ma naħsibx illi huwa veru illi il-xogħol żdied fil-Greċja hekk minnu minħabba li aħna daħħalna politika li faċilitat il-xogħol part-time, iżda naħseb li soluzzjoni tista' dejjem tintrabat mad kabbir ekonomiku għalfejn m'hemmx daqshekk xogħol part-time. Daqs kem kien hemm bejn sena 2013-2015 minħabba li kellna aħna rati ta' tkabbir illi il-kumpaniji kienu edin, kienu kważi ċert li l-ħaddim li kienu edin ħadmu, l-ħaddim il-ġdid ħajkollu bżonnu għada pitada wanka il-ġimma ta' wara, ġifiri. Nishtiq nejtu ukoll nil rekomendazzjoni ta' fuq l passi li misli aħna rridu nieħdu aħna hekk qegħdin Naħnu flimkien mal-koordinaturi tal-kumitati l-oħrajn, mal-koordinaturi tal-partiti politiċi u kol aħna edin hawnhekk biex nitkellmu ma'kom Nafu din hija problema Ewropea aħna din hawnhekk biex inkomplu nipparteċipaw u niffaċilitaw dan kollu kemm jista' jkun ħalli nipparteċipaw f'dan il-proċessi. U uh, kienem uh, mistoqsija l-kollega mill-Ġermanja fuq il-mekanizmu ta' diagnosi huwa veru illi l-kooperazzjoni bejn il-gvern, bejn il-Ministru ta' ta' xogħol u s-settur privat u l-imsieħba soċjali importanti ħafna minħabba li mill-bidunet aħna femna illi ħajkun flimkien ma' settur privat li nistgħu noħu iktar eh, postijiet tax xogħol aħna konna kontra bħala pajjiż li nimplementaw dan il-mekkanizmu dan qiegħed ikun żviluppat u nistgħu naraw riżultati diġà. Kien hemm riformi, iżda mhux it-tip ta' riformi li waslu għal flessibilità fis-suq. Hemm ċertu affarijiet nistgħu nagħmlu flimkien mal-settur privat aħna nistgħu noħolqu iktar opportunitajiet ta' xogħol fis-settur privat iżda fl-istess ħadna l-inizjattiva tal-Public Works Plus. Dak jaqbel ħafna dan li qed ngħid ma dak li intqal mill-kollega tal-Lussemburgu. li terġa' tiftaħ il-librerija li l-hom oqin għal ħafna snin li tippermetti l-aċċessibilità għal dawk li għandhom diżabilità għal l-uffiċini tal-gvern. Kif nistgħu nagħmluh dan? Forsi fil-komunitajiet aħna ħloqna wkoll pjattaforma fejn ix-xogħol speċifiku li għandu jsir qed ikun irrapportat skont il-municipalità. Il-numru ta' nies illi ħaj ħajitħadmu x-xogħol li ħajamlu, aħna t-nihdu rendikon tiegħu din ukoll naraw li kunem hemm xogħol temporanju fuq il-livell municipali wkoll anke għal dawk illi ma jistgħux xisibu xogħol. U naħseb illi din l-inizjattiva qiegħda toħloq Inizjattiva tajba anke komunitajiet lokali u għalhekk dawk fil-komunitajiet lokali qegħdin verament jieħdu gost b'dawn l-inizjattivi sa fuq il-ċifri il tal-dawk illi sabu xogħol li semma l-kollega Taljan anka s-Sinjora fa semma hekk. Iva, dinja problema. Fil-Greċa, jekk aħna rridu n-inkludu lil dawk li kellhom xogħol part-time, iżda jixtiequ li jkollhom xogħol full time dawk illi kienu għadin jaħdmu protezzjoni, aħna kieku ma konniex nkunu b-21.7, bazza 31 fil-mija. U fl-Europa fil-level ġenerali ma konniex nkunu fil-level ta' 9% iżda ta' 18%. Dan huwa minnu naħseb li dan jisħafu l-fatt li aħna rridu nkomplu naħdmu fuq l-aġenda li diskutejna l-lum. Em iva għat li huwa moħbi jekk aħna irridu naħdmu fuq eh, nerġgħu mmur lura żmien fejn fil-Greċja kena perċentwa ta' 27% fil-mija nafu illi dini kienet situazzjoni iktar problematika iva fuq 8 biljuni nafu li din biex ħaġa twassal għal programmi soċjalista f'ċirkostanzi diffiċli ħafna Ek kif kienet il-Greċja kien grazzi għall isforzi tal-gvern li nżidu l-infiq tal-gvern. U aħna dan għamilnieh ukoll minkejja r-riżorsi verament limitati li kanna ma wasalniex fej xtaqna iżda xorta waħda bessibna illi ntejbu l-allokazzjoni budġetarja għal dawn l-interventi soċjali ħalli verament ikun nissu nibdew nirranġaw il-problemi li għanna fis-soċjetà. Dwar l-istqarrijiet pozittivi li intom għamiltu, nishtin ringrazzjakom ħafna. Nringrazzjaw ukoll l-kooperazzjoni ta' dawk illi edin da' daqsxejn ta' rendu konta aħna rridu nżommu mota kif nkomplu ninfluwenzaw l-affarijiet nixtieq ngħid li kontenta ħafna b'dak illi qalet is sinjar Rodriguez u dawn il- proposti u aħna nittamaw li nkun nistgħu naħdmu flimkien ħalli jkollna passi iktar konkreti. Grazzi ħafna l sinjur Antonopoulos talli tajtuna dawn it-tweġibiet u grazzi wkoll lill-interpreti tal-li bqajtu daqshekk wara l-ħin minħabba illi nafu li dan kien suġġett importanti ħafna u kanna bżonn ukoll kontribuzzjoni tagħkom minnaj. L-interpretazzjoni nistgħu nkomplu bis-sur Schmidt ħalli jkun jista' jikkonkludi. Qalet without translation.